konklużjonijiet tal konsill Ewropew u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew li sar fit-23 ta' Settembru. Jina kieku nati il-mikrofonu l president tal-Kunsill imma għadu ma wasalx fil-Kamra. Għalek forsi jishtiqu jibdew il-Kummissarji jekk joġbok sur Juncker ara ma tibdi ma tibdilix xi eh, situazzjoni jew xi problema diplomatika. Is-Sur Tusk naħseb se jkun magħna minn hawn ftit sekondi oħra. Sur Juncker, inti veru kont qiegħed hawnhekk bil-qeda floki dal-għodu? Jiena eleġewni fil-Parlament Ewropew ħames darbiet imma eh, id-destin kellu xi ħaġa oħra pjanata għalija. Iva. Iva jena naħseb eh, kapaċi nuqqat anke flokok. Imma naħseb aħjar ma nibdewx eh, niddiskutu suġġett bħal dan. Tajjeb mela, il-Sur Tusk għadu ma wasalx, għalek se nibdew bid-dikjarazzjoni dwar konklużjonijiet tal-Konsill Ewropew ta' 23 ta' settembru natu il-kelma lil president tal-Kommissjoni. Sur President, naħseb ħaġa tajba li il-Kommissjoni titkellem għannom tal-Konsill. u dik hija xi ħaġa li jiena lest li nagħmilha. mal boħra qed naraw illi id-destin kellu xi ħaġa oħra ippjanata. Sur President, fit-23 ta' settembru li għadda aħna kenna laqa tal-Kunsill Ewropew biex niddiskutu il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Aħna ridna navvanzaw u eh, forsi inti tiftakar li il-Kommissjoni f'Mejju kienet resqet xi proposti qudiem il kunsell il kunsell dan ftit biex eh, qabel u fuq dan dawn il-proposti aħna kieku bħala Kommissjoni konna nippreferu li kieku il kunsell u il-Ministri għall affarijiet Interni setaw qablu fuq il-distribuzzjoni tal-dawk illi jitolbu l-azil b'mod solidari imma fil-ċirkostanzi attwali dan ma kienx possibbli. Dan ma kienx diżastru u għalhekk aħna ħarisna lejn it-trattati rajna xem miktub fit-trattati u kif dejjem għadna f'dan il-Parlament aħna ridna napplikaw il-metodu komunitarju. U bil-maġġoranza fil-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Intern minn perspettiva interistituzzjonali naħseb illi dan huwa żvilupp pożittiv ħafna Nati merħba lil president tal kunsill u eh, tixtieq t inti u nista' nkompli? Grazzi ħafna, sen kompli mela. Iva, jena kont kommos ħafna eh, mill-reazzjoni tal-Konsil. Xtaqu jihdu deċizjoni b'unanimità imma mar nexxilhomx u użaw l-daqstant il-metodu komunitarju ħaġa tajba u xirqa ma naħsibx għanna nibdew issa nippuntaw sebajna lejn xurxin. Id-deċiżjoni ittieħdet issa titkun implementata u dana se nagħmluh mill-aktar fis possibbli bil-Franċiż. Kienem dan il-Konsill Ewropew ta' 23 ta' settembru, aħna l-istituzzjonijiet proponejnilom jiġifiri l żewġ ferrat tal-autoritajiet budgetari eh, il-proposti tana għall-2015 u l-2016 fil-ġemat li ġejjin aħna diġa ipproponejnilhom ammont ta' 800 eh, miljon. Jiena kontent li l-Parlament Ewropew għal darboħra għalinna illi se jiddeċidi malar kem jista' jkun fit-8 fil-Komitat u fil-15 fil-Plenarja. Il-Parlament Ewropew qed juri illi huwa kapaċi illi eh, jerfa' responsabiltajiet illi huma tiegħu il-Parlament kien approva il-proposti tal-Kommissjoni li il-refugġati kellom kellhom jinqasmu b'metodu sol ta' solidarjetà u il-Kunsill kellu jagħmel l-istess. Immaġinaw li kieku il-Kommissjoni annullat il-deċiżjonijiet tal-Parlament. Għallek, grazzi, Sur President, li intom ħattu azzjoni daqshekk malajr. U nittama li se tagħmlu l-istess fuq il-budget għaliex iridu nżidu l-mezzi ta' tal-budget tal-Frontex, tal-Europol u tal-Leazo. Il-Kummissjoni u l-Istati membri eh, se jallokaw 600 persuna biex jgħinu l-Greċja biex jiproteġu il-frontieri esterni billi eh, nużaw numru daqse kbir ta' kollaboraturi biex nejnu l greċja aħna se nirdoppjaw il-numru ta' persuni li jaħdmu fil-DG eh, Home, l-affarijiet eh, tal-ġustizja u l-intern. Jena kontent illi aħna deċidejna namlu hekk u nħeġġeġ il daf l-istati membri li għadhom mamlu dan li għamlu pal mamlu l-Awstrijaki u l-Ġermaniżi u l-oħrajn. Aħna uh, Sir Tusk, eh, il-President tal-Parlament u l-President eh, Oragam tal-Repubblika Torka. E, turkija edha tamel sforz enormi għaliex fi eh, fit turkija hemm 2.2 miljun refuġat mill-Iraq u mis-Sirja u Ovvjament aħna għanna bżon li Turkija biex inħarsu il-frontieri esterni tagħna u l-Kommissjoni se tagħmel da kollu li tista' biex tappoġġa l-isforzi konsiderevoli li qiegħda tagħmel it-Turkija. Aħna ma nistawx sempliċement nikkonċentraw fuq l-affarijiet interni tagħna, irridu wkoll nieħdu ħsieb il-problemi li jeżistu fuq il-frontieri fuq il-periferija tal-Ewropa. L-Ewropa u t-Turkija iridu jimxu jitfit u iridu ifasslu politika armonjuża ta' koljenza, protezzjoni u segwitu ta' dawn il-persuni imsejkna illi edin jaslu fit territorju tagħna. Jena et issa eh, għanna dan il-memorandum biex bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea ikunem dan il bil fuq dan il-kwestjoni tal-refugġati, dan se jiġi publikat il-lum, firri jiġifieri ma nistax najdilkom dwaru issa għalli aħna ftemna mal-ħbib tagħna Torok illi dana se jsir illum fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Ġifiri aħna irridu nejnu l Greċja irridu illi 66 eh, elf refuġat eh, jinqasmu il-direttur ġenerali huwa kompetenti għal riformi strutturali fil-Greċja Sur Verven li qed jinnegozja in situ il-programmi li jridu jiġu implementati mill-Greċja namel l-istess għal-Turkija minn għada fil-ħodu se jkunem uffiċjali oljien f'Ankara biex jinnegozjaw l-arranġamenti u dettalji ta' dawn l-arranġamenti ma' Turkija u eh, il- il responsabli Eh, u koll eh, se jmorru fit turkija biex innegozjaw fuq il-punti politiċi ta' dan il-ftejim illi aħna qegħdin issa naħdmu fuq u mal-awtoritajiet torrok din politika komuni bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea mhijiex kwistjoni li se tikkonċerna biss l-uffiċjali olja għalla volja kompetenza straordinarja illi Eh, irridu eh, blaħjar mod possibbli nippolitizzaw eh, bejn l-Unjoni Ewropea fir relazzjoni tagħna bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija. Din il-politika għandha prezz politiki bħal dawn għandhom prezz u jiena qed insegwi dibattitu illi huwa għaddej biex naraw jekk l-ispejjeż għandhomx Eh, jitneħew mill-patt ta' stabilità u tkabbir dan il-patt illi aħna eh, se jippermettilna eh, u koll illi aħna nużawħ għal dawn is-sitwazzjonijiet imma aħna ma rridux laqqas inkunu irresponsabbli għalhekk hemm bżonn illi ssir analiżi li bħalissa imbdiet biex naraw jekk ċerti pajjiżi ma jistawx eh, jinqdew b'dan il-patt. Aħna maħniex qed nagħmlu dawn l-affarijiet kif ġiġi qed naħduhom bis-serjetà. Jekk aħna nistgħu ngħidu li l-Kummissjoni hija miftuħa għal mhux għal kull ma jiġi imma għal suġġerimenti tagħkom kollha. Jiena lest issa illi inwieġeb pal mistoqsijiet kollha li intom lesti tagħmlu wara li nkun smajt b'attenzjoni kbira lil President tal-Kunsill illi nagħtih merba merba fostna. Kien Dank, Herr Kommissionspräsident. Das Wort hat jetzt der Grazie, President Juncker. U issa fisem il-Kunsell Ewropew l-Onorevoli Tusk. Grazie, President. ħbieb. Il-verifika vera għal kwalunkwe komunità tiġi fi żmien ta' kriżi. Bħal meta aħna uh, namlu verifiki fuq il-banek billi namlu stress test, illum qed namlu l-istess stress test biex niverifikaw il-komunità tagħna. U daka huwa daka kien is-suġġett tal-aħħar Kunsill Ewropew. Entkom tafu x'inhuma r riżultati. U allura nishtiq issa natikom il-ħsibijiet tiegħi ġenerali, speċjalment illi fil- eh, il-Kunsill li jmiss se jitkellem fuq l-istess problema. <clears throat> Il-bidliet u it-teddit eh, li kellna eh, jitlob li kun hemm auto disciplina fuq il-komunità minn kulħadd Speċjalment li issa qed nifukaw l-attenzjoni fuq l europa u fuq ir-reazzjoni uh, tagħha għal mewġa ta' rifuġati. Dan huwa suġġett għal eh, kritika eh, negativa ħafna u il- il-kriminazzjonijiet u l-kritiki interni tagħna jgħinu l-kritiċità. Kważi kulħadd fl-Ewropa inaqat ma mal-kritika u ftit u ma dawk illi defendew il-lat il pozitif. Fil-ġlus maquda wieħed jista' jkollu l-impressjoni li l-Ewropa huwa l-ar post fid-dinja għar-refuġati. Emnuni jina ħassejtni izolat meta eh, id-defendejt reputazzjoni tal-Europa fil-ġnus maquda. Meta provajt nikkonvinċi il-pubbliku li l-verità fuq l-Europa hija differenti minn hekk eluf mi eluf ta' rifugjati imorru l-Europa, imorru fl-Europa, għax jafu illi l-komunità ta' hija l-iktar miftuħa. Għada t-rispetta il konvenzjoniet u l-standard internazjonali u hija l-Europa illi tati protezzjoni u sikurezza. <clears throat> Aħna ma nistawx nippermettu li l-Europa tinżel l-isfel fil-opinjoni tal-persuni billi niġildu bejnietna u nikritikaw l xuxin Għax inkella jibdow jajdulna xinuma xinija tolleranza religjuza u dittaturi se jajdulna xi tfisser id-demokrazija u dawk li huma responsabbli għal dan l eżudu se jgħalmuna kif għandna nittrattaw ir rifugġati Fil-fatt, diġa qed jagħmluh dan. Hemm pajjiżi illi eh, fil-fatt ma jammettu lebda refugġat, però jikritikaw eh, l-Europa meta eh, illi ma turix bizzejiet akkoljenza. Dan għaridu, dan huwa pass li rridu nagħmlu flimkien. Eh, membri tal-Parlament, aħna dejjem nitkellmu fuq is-solidarjetà, fuq il-kwoti, aktar assistenza għal refuġati u għal dawk li jibqaw eh, anki fil-kampi barra mill-Europa. Rridu niftakru però illi is-solidarjetà tfisser rispettu komprensjoni reċiproka minnajri solidarjetà bejn istati membri ma nkunux nistaw nejnu l-ħattijħor. U obbligu tana li nassistu rifuġati u fl-istess ħin li niproteġġu il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Kulħadd irid jerfa' din ir-responsabilità, dan l-obbligu u fl-istess ħin ħadd m'għandu jkun waħdu biex jaffaċċa dawn il-problemi. Dina hija fl-opinjoni tiegħi is-solidarjetà. Għandna nirrispettaw ir regoli li nqablu komunement. Jekk xi ħadd jgħid li m'għandux intenzjoni jirrispetta l-liġi Ewropea. Per eżempju l-kwoti ikunu qegħdin iwaqqaw is-sens ta' solidarjetà fil-komunità tagħna. L-osservazzjoni tar regoli tisser anki e, e sakrifiċu ta' xi ftit mill-interess tagħna. Jiena nixtieq niddedika eh, Eh, dawn il-klim l-Ungarizi eh, u l-Italjani, l-Slovakki u l-Greċi. Marnix ikonna illużjonijiet. Illum aħna rridu norbtu principalment fuqna id-dinja ta' madwarna manda lebda intenzjoni tajn l-Europa. <clears throat> e, e, il-ġirin ta' għandhom problemi oħrajn eh, u uh, ma jħarsu l il-problemi ta' tagħna b'sodisfazzjon. Ir-rifuġati huma persuni speċifiċi, individwi, li għet jistennew l-għajnuna ta' għanna, Hemm forzi però uh, madwarna illi għal-jom ir rifugġati huma kummerċ. Aħna ftit ftit qed insiru xhieda għal forma ġdida ta' pressjoni politika. U għaw min jajdila anki gwerra ibrida <clears throat> illi bija il-migrazzjoni hija strument kontra l-ġirin u dana jirrikjedi sensibilità u responsabilità partikolari minn ħatana. Kollegi, intkom tafuha kolla il-nozzjoni tal-etika ta' responsabilità mill-xogħlijiet ta' Weber, mhux Manfred Weber imma Max Weber. Illum l-etika ta' responsabilità titlob illi aħna eh, nirrifjutaw l-estremi u dana eh, u dana jfisser kemm ir-retorika anti-immigrazzjoni minnaħa waħda u minnaħa l-oħra illi nistidnu l-kull minn rixtieq iġi minkejja għal fat li aħna maħniex kapaċi naċċettawhom skont ir-regoli tagħna. Fl-aħħar iridu nifmu illi llum miljuni ta' rifugjati u migranti potenzjali edin jaħsbu fuq l ewropa Mux biss mis sirja mill-Afrika, mill-Afganistan, mill-Pakistan, mill-Iraq u mill-pajizi oħra. Għal rifugjati kollha l-aċċess faċli għall-Europa u innuqqas ta' frontieri esterni barra mill-Willkommen Politik saret kalamita biex tiġbidhom lejna fil-żjariet tiegħi f'dan ir-reġun, kull ma tkellimt, kull persuna li tkellimt magħha eh, fit-Turkija, fil-Ġordan, fl-Eġittu, u eh, autoritajiet u le għallun illi vittoria potenzjali ta' reġim ta' Assad li aktar probabli l-lum imħabba l-impen tal-Iran u tal-Russja e, e, se, jwasal għal mewġa oħra migratorja. Il-biraħ dan il-messagġ e, ġi konfermat bil-President Erdogan skont l-istimi tal- Turkija jistaw jiġu 3 miljoni rifugjati oħrajn minn Aleppo u minn dawk il-post dawk l-inħawi membri tal-Parlament. Id-dikjarazzjoni ta' solidarjetà dejjem inċawċpula waqt illi lajta għal responsabilità u sens komuni kważi qatt. Il-prassi ta' solidarjetà hija aktar diffiċli Eh, milli wieħed jitkellem fuqha. Jiena qed nitkellem hawnhekk bħala bniedem milli juża solidarjetà. Jiena nixtieq nitlobkom eh, turu responsabilità u sens komuni. L-ewwel komandament illum huwa ir-restawr tal-kontroll fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea bħala kondizzjoni sine qua non għal għal politika migratorja eh, zgura umanitarjament għada fil-Parlament Ewropew se tisimaw l olandu lil-Merkel. Aħna kollha nafu kemm jiddependi minnhom. F'din is-sitwazzjoni kritika huma t-tnejn li huma eh, orew ġesti morali sbieħ ħafna li aħna kollha napprezzaw. Għada se jgħaddu minn eżami iktar diffiċli, eżami ta' responsabilità għal protezzjoni tal-Komunità Ewropea u tal-frontieri esterni tagħha. Inkella, huma u aħna l-koll se nkunu responsabbli għal riemerġenza tal-ħitan u u xkiel e, e, u frontieri interni fl-Europa. Ridu najdu dan b'moċċar l-Europa minnajr il-frontieri esterni tfisser l-Europa minnajr Schengen. L-Europa minnajr il-frontieri esterni sessir post fejn e, kull membru tal-Unjoni Ewropea se jkun se jibza. Se u dana se jwasalna xi darba għal katastrofi politika. L-ewwel net in-nies jistennew minn il-politiċi, l-ewwel net id-determinazzjoni u l-effettività. Jekk il-kapijiet tal-politika prinċipali b'dawn ma jifmuħx, il-nis jifittxu, jibdew jifittxu eh, politika radikali u estrema, għax il-nis u dak li jridu huwa garanzija ta' ordni u ta' sikurezza. Jew irridu eh, naffaċċaw l-sfida jew inkella oħrajn se jiġu flokna u jihdunna postna. Kollox jiddependi mill-rida tagħna. Grazzi. Vielen Dank, Herr Tusk. Ich eröffne nun die Aussprache. Das Wort hat... Äh, Grazie, Sur Tusk. Issa, nati il-mikrofonu li Sur Weber, il-kap tal-EPP. President, kollegi, jira nibda billi nirringrazzja il-President tal-Kunsil Ewropew għal-prezenza tijaw. E għall-ewwel darba li wara summit informali il-President tal-Kunsil ġi jitkellem fuq il-kwistjonijiet eh, mal-Parlament Ewropew u jien nixtieq nirringrazzjah minn qalbi. Innis, qed iħossuhom inċerti fid-dawl tal-kriżi tal-migrazzjoni. U fisem l-IPP jiena nista' ngħid li hemm bżonn nuru lin-nies li ċittadini li aħna nistgħu natu risposti. Disa xurilu aħna ma konniex nikkonsidraw illi il-bastimenti fil-Mediterran eh, britanniċi, italjani kienu essej salvaw il-nis fil-Mediterran. Aħna seċurilu ma stennejnix li se jkollna mekanizmu ta' ridistribuzzjoni f'solidarjetà u min kien jaħseb illi fil-ħarifa se nibdew mandat fil-Mediterran biex nkunu nistaw niġġieldu kontra l-kontrabbandisti tal-persuni min kien jaħseb illi fil-Kunsell Ewropew li ktar reċenti nistgħu noħorġu anki iktar finanzi biex ngħinu lil ġnus maquda u niżguraw illi eh, jiena titata lajnuna. Ah, u importanti li konna stejjer ta' suċess u mhux il-problemi biss biex niżguraw lill persuni huma żgurati illi il-kapijiet jistaw jaffaċaw għal-problema. Fissem il-grupp tija jina nistanajt illi aħna ma nix bżon ta' ideja ġodda, aħna kull marridu u għan implementaw idejat eżistenti. Dan huwa dak li mannix. Il-Komissjoni ħarġet bi proposta, pakket, sejra fid-direzzjoni tajba u l-Parlament Ewropew ta' appoċ ċar għal dan il-pakket għal hotspots, assistenza fuq il-frontieri esterni, ma ritorni, eh, zewċ terzi mir rifugiati ġew bawta l-ura, għanna bżon ta' e politika ta' ritorn, azzjoni u mux klim, għanna bżon ta' lista ta' pajizi t'oriġini eh, zguri, rridu naħdmu mal-pajizi terzi. Azzjoni u mux paroli. Implementazzjoni. Nistanajt forsi xaħġa fuq it-Turkija. Eh, entkom Eh, ma l president Erdogan il bira aħna nappoġġaw Turkija bħala pajis zgur ta' oriġini, aħna nixtiequ li jkun emazzjoni konġunta fuq il-frontieri biex niżguraw s ta' u rridu l-isforzi tagħna. U nixtieq ngħid ukoll li <clears throat> aħna niftakru illi il-Turkija pajis kandidat u għanna nistennew il rittijiet ċivili u umani jkunu rispettati fit turkija fit territorju tork u nistennew illi eh, il-Torok jitrattaw il-kwistjoni kurda b'mod responsabli. Sinjuri, aħna għanna għoddimna bħalissa sfidi gbar u dan jfisser li rridu nifukaw fuq in nis fuq l-umanità L-Europa hija kontinent ta' prinċipji umanitari. Kif hemm miktub fil-Karta ta' Drittijiet Fondamentali, aħna gburin bil-valuri fondamentali tagħna. Unfakarkom f'dak li qalet Angela Merkel, aħna jista' jkollna suċċess bħala kontinent. Ir-rifuġati huma nilqgħu aħna, però huma għandhom uh, għandhom anki huma problemi qoddimhom ma jistax jażlu l-istat huma marbutin bidmir illi jiġu integrati fis soċjetajiet tagħna u dan rridu ngħiduh b'mod ċar lill-migranti. Għandna bżonn ta' stat ta' dritt, għandna bżonn ta' leġislazzjoni u jiena kuntent li inti tkellimt fuq il-verifiki esterni fuq il-frontieri tagħna u ritorni fejn hemm bżonn, għandna bżonn ta' eh, miżuri tekniċi, għandna irridu napplikaw il-liġi, hemm bżonn illi nkunu f'pożizzjoni nagħtu l-kondizzjonijiet ġusti, għandna bżonn ta' l-kondizzjonijiet qafas eh, f'postom biex il ċittadini tagħna jkunu żgurati. Xejn ġdid, kull ma rridu huwa l-implementazzjoni dan huwa kollox. Grazzi. Issa fisem l-SND Is-Sur Pittella. Grazzi, President. Iva, kollega Weber, għandek raġunint. Ftit nis kienu jemnu kiku f'dawn ir-riżultati. U fost dawn il-ftit kienem aħna, aħna tal-Parlament, il-membri tal-Kummissjoni Ewropea, għax dawn huma kollha affarijiet li għadnihom fil- eh, fil-rebbija u dawn l-implementazzjoni eh, wasalna lihom f'Settembru. Eh, eh, zmin, ħadna wis żmien, hemm bżonn nimxu iktar malajr, President. Issa tajjeb, ejja nimxu l qoddim u rridu niddefendua din l-area. Jiena nixtieq bħala Ewropew inkun kampjun ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena ma rridx nimbidel u nsir ors ħażin sempliċement għax irrid nibat lill rifuġati lura. Eja, namluħ b'mod li nimplementaw id-deċiżjonijiet il-hotspot, il-rilokalizzazzjoni, il-difiża tal-frontieri esterni, il sikurezza u l-akkoljenza fl-istess ħin il-politika li qed tagħmel eh, li qed jagħmlu l-istituzzjoni Ewropea ma' Turkija u mal-Libanon ma nistawx aħna eh, nħaltu l-pajizi illi ħadmu kontra dawk illi illi ħadu responsabilità u l-problemi kollha f'dawn is-snin. Eja niqfu bil-simboli negativi illi illi waqfu eh, il-possibilità li nsolvu l-problemi. Eh, hitan, barbed wire, mibeda, din dawnu ma kolla simboli ta' kif ma nistawx insolvu problemi. Il-problemi nirselvuhom bil-sentiment pozitiv. Nal-qoa din il-fazi u nibdew fazi ġdida biex ma nimxux kontra il-ruħ u il-simbolu tal-Unjoni Ewropea. Kapitella fidi. Grazie, Sur Pittella. Essa fesem li sija sur Legutko. Uh, thank you. Grazie. Il-Komissarju għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għalli 8000 eh, immigrant jitru fl europa kull-jum. Is-Sur Tusk semma 1.1 miljoni fix li ġejjin. Jekk daw in-numri huma parzjalment korretti huwa ċar illi dak li l-Kummissjoni u u l-Kunsilli preparaw għalina mhuwiex sodisfaċenti xejn. U għas-stopgap żgur lu mhuwiex soluzzjoni tajba. U bħas-soltu aħna smajna taħwit lingwaġġ mħawwad li ħaġa e, li hija tradizzjoni ta' bullying u invettivi kontra dawk li ma jaqblux għanna nuqqas ta' rispet lej il-liġi li għanna stess xloqna argumenti umanitarji tħaltu ma dawk politiċi sur Timmermans per eżempju mar l-lin biex bjajt li skema ta' relokazzjoni għataj balina Iva inti jekket kien elementi ta' teddit l-immigranti ġew mistiedna mbagħad ma ġewx mistiedna il-proċeduri ta' Schengen ġew aboliti u mbagħad ġew restaurati għal darbohra jekk dil konfużjoni ta' daqs ġiganti huwa simbolu tal-Unjoni Ewropea allura alla jgħinna. Dak li aħna ma kenniex imma naħseb huwa għan fuq medda ta' żmien twil. X'inhu l-għan aħħari tagħna li rridu nirrispettaw. Il-Kunsill tkellem fuq il-kuxjenza soċjali u l-kriterji soċjali għandna nirrispettaw fil-politiki tagħna tal-integrazzjoni naħseb li da jagħmel sens imma jiddispeċini ngħid illi l-Unjoni Ewropea għanda tant sistema qawwija ħafna ta' inibizzjonijiet u tabuż dak li għandu ċasemma immigrazzjoni. Ma' kwistjoni tal-immigrazzjoni li ma tantx hemm tama għal dibattitu razzjonali. dak li naħseb jien u u għalli se jkollna iżjed u iżjed mill-istess. Grazzi. Grazzi ħafna tgħid il-kellim u issa fisem l-alde il-sur Verhosfat. Iva, grazzi ħafna President Mela, ħanejda ċara, sur Tusk. Jina verament ġbajt bil-Kunsil, mux bik personalment, kun assigurat b'dak imma l-istituzzjoni li jett rappresenta U għalli xet najtek, għax l-ewel ħaġa ħad damu zmin għatieħ qabel eh, meta kien hemm l-organizzazzjoni ta' summit informali għax din, din, eh, din il-kriżi ma bdietx jiem jew ġimatilu u dak li, ħareġ mis-summit kien dikjarazzjoni ta' paġna waħda. Din il-paġna raw il-riżultat il-produzzjoni ta' summit sħiħ illi il l-Unjoni Ewropea tiffaċċja bħala kriżi l-iktar enormi f'daw is-snin repetizjoni ta' deċiżjoni diġà tieħdu mill-Ministru tal-Intern fuq 120.000 refuġjat u pledġ ukoll għal iktar minn miljun e, bħala e, e, miljun euro bħala flus għal budget għal dwar dan. Nies għaliex kemm ħajdu nies imutu fis-Sirja u jiprofaw jiġu l-Ewropa qabel ma summit Ewropew jieħu approċ globali fuq din il-kriżi ta, migranti. Illa li mhux li mandkom xej fuq il-plattakom, ftit sigħat qabel Kunsill Ewropew, il-Kummissjoni kien diġà ddeċida fuq pakket globali li jinkludi wkoll sistema tal-azil tal-Unjoni Ewropea illi ma tkunx bbażata fuq, fuq il-frame ta' Dublin pakket li fej aħna noħol u sistema waħda fl-Europa, sistema ta' blue u mux 28 sistema individuali sistema ta' proposta illi, illi konna l-gwardja mal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea li bilħaq kienu fil-11 ta' settembru ma, ma, ma rridx daħal fil-konklużjoni. Ma tkellimtux fuq, allura jiena tinsaqsi xem bżonn isir għaliex mhux daqshekk possibbli li l-Kunsill Ewropew fis-summit tiegħu qed jiddeċidi fuq il-pakkett propost mill-Kummissjoni mil Ewropea. Kif għamel diġà l-Parlament? dik il-mistoqsija tiegħi xet jiġri għaliex dal-Kunsill Ewropew ma jistax jieleb dawn in-nuqqasijiet u l-proposta tiegħi ċara ħafna sur President huwa li għandna naqblu Kunsill u Parlament u nat natu proċedura li timx taħdem malajr biex naġixxu. U t-tieni il-proposta tiegħi hija dwar il-frontieri bar tanħa ta' barra tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sirja mhux propizji lill-Kunsill Ewropew int Sur Tusk u Signora Morgarini edin tiħdu inizjattiva. Aħna palissa edin, edin nafsu l-qoddim x'qed jiġri bħalissa, nibbombardjaw iċ-ċiviljani, iċ ċivili, nibbombardjaw iċ-ċittadini fis-Sirja u nis jinqatlu bil-bombi tar russi jien naħseb illi huwa propizju żmien wasal iż-żmien li aħna jkollna konsekwenzi. U x'inhu ma l-konsekwenzi? Qegħdin jitkellmu fuq is-Sirja u aħna għandna l-konsekwenzi kollha ta, dak li qed jiġri u maħniex nieħdu inizjattiva fuq livell Ewropew għalissa. Għazbis, għandna tlet opinjoni differenti fir dan il-Kunsill dwar dan. Allura ħudu inizjattiva summit 28 e, laqa e, bilaterali, Signora Morgherini, u sejf iż-żoni ta' sigurta fejn ma jtirux ajruplani, qed intejdu li mhux li mhux possibbli li tridu mandat tan-Nazzjonijiet Uniti. Imma ma tkun bżonn mandat tan-Nazzjonijiet Uniti biex biex tibbombardjaw iċ-ċittadini. Li ċittadini għandna bżonn mandat tan-Nazzjonijiet Uniti. Di ġennata qed jgħid il-kelliem. U fl-aħħar menx bizzejiet ħagħuħra, menx bizzejiet flus daw il-kampijiet ta' refugġati, għanna bżon iżjed flus. Intom qed rappresentaw bis nazzjon, inti qed rappresenta kontinent sħiħ, ħud Finank, fidi. Grazzi. Għannom tal-GUE l-Onorevoli Iglesias. Onorevoli Iglesias, Mushaw. Jena, ħsebt li kien jismek Blanco. Grazie, President, L'obbligo ta' deputat parlamentarju u għalli kun għawnek u għja għaru kaza li sur Iglesias mux jgħat għawnek għalix eh, jekk inti biħet eh, ma tuħux responsabiltajt tijak bis-serjeta l mor zmerċ. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Grünen Herr Lambert. Monsieur le Président. Sir President Tusk, jena smajtek b'attenzjoni kbira u għandek raġun għandek raġun li naħseb li bħala Ewropej għanna nkunu gburin minn dak li aħna ħloqna fl-Europa. Veru li l-Unjoni Ewropea miex perfetta l-istat ta' drittana għadu qed jinħollu id-demokrazija tagħna kultant eh, ikunu ftit dajfin u rridu jissaħħu l-prosperità tagħna ma tantx hija maqsuma sew. Imma jiena xorta waħda nażel li ngħix hawnhekk mingħajr ebda dubju u jekk jiġu ħafna refugjati li huma kandidati għall-azil illi qegħdin jitolbu illi jiġu jgħixu hawnhekk. U e, minkejja il-dittaturi li jipprovaw jgħidu jalmuna fuq il-demokrazija imma għalmenu u Jiena qed nara sur task illi l-biċċa kbira tal-pajjiżi illi inti qed eh, eh, tirreferi għalihom meta tajdaw l-affarijiet huma allejati tal-Unjoni Ewropea. U jiena nixtieq nisimak tajdillom lil dawn l-istati dak li għatlilna u jiena nixtieq illi meta inti iltqajt ma' Sur Erdogan il-bieraħ illi tant għandna bżonnu issa Eh, fejn hu qed joħno l-istampa, joħno l-ġustizzja qed jerġa' jibda gwerra f'pajjiżu stess qed nara illi dan is-suġġett intom ma semmejtuhx għalek jena nitolbok li eh, tkun ftit modest fuq dawla l-affarijiet, imma xorta waħda għanna biex nkunu burin li aħna Ewropej. Għalek, imżon li nevitaw l-estremi u għal darboħra jena għamnek naqbel miegħek. Ħanajdlek, zewċ ċifri l-Unjoni Ewropeja 23.7 tal-GDP dinji jiġifieri eh, kważi kwart tal-prosperità tal fid-dinja imma l-160.000 refugjat li intom id deċidajtu li t-distribuċu fl-Europa huma 0.2 fil-bija tal-refugjati tad-dinja kollha jekk aħna eh, ed sen arbu lejn estrem, eh, maħnix lejn l-estrem tal-bib miftuħ berraħ, għalek naħseb li l-Unjoni Ewropea tista tamel naqra iktar. U għalek, għanna insegu rakkomandazzjonijiet tal-Komissjoni, smajna l-Onorevoli Juncker u Timmermans jajdunna dan talbu l-istati membri biex joħolqu distribution key permanenti għal dawn ir-refuġati Smajna u kol minn talabna illi noħol u rotot ta' aċċess legali lejn Unjoni Ewropea sabiex noħon u negozju ta' traffikanti u anki illi tinħolloq politika Ewropea għall-azil u għadbaq ħafna xisir fuq dawn l-aspetti sar xiftit progress waqt il konsili ma dan għadu bidu jiġifieri komplu s-siltu. Grazzi. Die EFDD-Fraktion spricht jetzt Herr Castaldo. Grazzi. Grazzi. Frankament, wara li smajt il-kommenti f'dan il konsil informali, ninsab sorpriz, taħsbu li għaw min jinsab kontent b'dak li ħareġ din kriżi ta' migrazzjoni beluf gbar ta' mejtin taħsbu għanna luf gbar li telqu minn pajizom ġifri 20 ġurnata ta' transitu u kull jum u nispiċaw ma namlu xejn f'kull aħna eh, maħna qegħdin nagħmlu xejn. Għandna luf ta' nies li qegħdin jgħaddu eh, minn bejn mill-frontieri. Hemm bżonn naġixxu mala kemm jista' jkun eh, min jirreġistrom u ħadd juża il-gass li u l-barbed wire biex ilqaħħom. Le, sinjur, dan mhux il-mod kif natu għandna kriżi għall-intent tal-Unjoni Ewropea x'meta għandek ħajt illi jaqsam naħa uħra anka f'dak li għandu xaqsam ma' Schengen għanna diversi gvernijiet bħal dak Rumen u tal-Ungerija għawnek għanna periklu u ed nissigrifikaw f'dak li għandu xaqsam mal-politika ta' xuhu tanka t-Turkija fej ed nifesteġaw u ninsew il sofrenzi tal-niskurdi ed nkun ed nitilfu il-kredibilta kollegi dini l-Europa li għanna illum ħajt wara ħajt qed jinbena, ejja namlu kurituri speċjali li jkunu siguri u nibdlu il-ftehim ta' Dublin permezz ta' mezz ta' azzjoni li nieħdu kon, li nieħdu konsiderazzjoni il, il, il, id-batija tan-nies dawn huma l azliet li aħna li rridu nagħmlu dan huma żliet illi l-isem tajjeb tagħna President Tusk irridu niddefendu. U jekk ma naġixux issa, sinjuri, meta? Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Alio. Sur President, grazzi, eżis kollegi domna ħafna ġemat un bat kienem bżon ta' ritratt kexkxek biex għamilna xi ħaġa iva sarudu niffaċċaw il-kriżi tar rifuġati barra mill-Unjoni Ewropea. Iva għandna natu eh, għajnuna lil pajjiżi bħall-Italja jew l-Ungerija li qegħdin jiffaċċaw kriżi kbira tar rifuġati imma mbagħad eh, dak li qed jagħmel is-sur Organ. Le, tiftakru illi l-Austria snin ilu kienet laqat 170.000 refugġat li kienu għedin jaharbu mill-komunizmu li l ullum l-Europa ta' 28 pajjiż mhix kapaċi tilqa inqas refugġati minn hekk. Intom qegħdin issegwu l-Amerikani blama u issa danna wassanna l ordni dinji ġdid fejn issa persuni innoċenti qed jitilfu ħajjithom ta' kuljum. L-Organizzazzjoni Ewropea miex taħdem is-sistema hija paralizzata, wieqfa kif kien jgħid de Gaulle intom taftaw in-nazzjonijiet u s-sovranità u taraw illi n nazzjonalità dejjem issir ferm aktar importanti. Spricht jetzt der Grazzi. Fissem il-non e etteġd il-sur Papadakis. Mikro, mikro. Με τις αποφάσεις της Συνόδου η Ευρωπαϊκή... Grazie President tal-kelma. Il-konklużjoni tal-Konsil Ewropew ifisser li l-Ewropa ddeċidiet li għad kbir ta' rifuġjati u migranti joqogħdu fuq in-naħat ta' barra e li ġew ikkawżati mill mis-setat imperjali u l-Istati Uniti u dajf u u dawk ir-rifuġjati li jirnexxielhom li għaddu mit-traffikanti u jitlu fiċ-ċentri qed jiġu mażulin u jkun interessanti għal huma ta' interess għal kapitalisti u s-swieq fl-Ewropa. Oħrajn jiġu deportati jew arrestati. Fl-istess ħin għandna mekkaniżmu ta' repressjoni fl-Ewropa li qed jiġi rafforzat u daw il-forzi qed ifissru li iktar nies qed inmutu mal-frontieri. Allura il-Partit Komunista Grek qed jitlob lin-nies biex juru solidarjetà lejn il-migranti u biex jiġildu kontra il-politika tal-Unjoni Ewropea, il-rifugjati u migranti għandhom jiġu trasportati mill-punt ta' tħul tagħhom għad destinazzjoni tagħhom finali mill-Unjoni Ewropea u minn nazzjonijiet Uniti il-kellim li jmiss. Fissem il-PP sul kanza Respons. Għanna bżon ta' politika komuni għall-immigrazzjani u refugġati li l-ewel ta' tikas il-persuni toħloq sistema ta' migrazzjoni legali nejn l-Europa un bat li eh, minar sigurta' fuq il-frontieri esterni, aħna ma nistawx laqqas li nerġaw noħol u frontieri interni, un bat l-istati membri garantisġu kooperazzjoni bejn pajizi ta', transitu ma' Turkija per eżempju, un bat irridu naraw nidentifikaw il-dawk illi edin jitflu fl-Unjoni Ewropea palma aħna aħna iċ-ċittadini identifikati u kol. Un bat dana biex nruwom il-solidarieta un garantixxu s-sigurta ta' kullħat għanna bżon ta' politika komuni għalġajjeni li mux se jkun tkun faċli għaliex mhux biss is-Sirja wara s-Sirja se jkun hemm refuġati minn ħafna pajjiżi oħrajn. Sur President, qed toqrob ix-xitwa kif qal Sur Timmermans l-aħħar darba fil-plenarja u meta tasal ix-xitwa jingħalqu ħafna rotot u jkun hemm inqas refuġati, inqas immigrazzjoni ma jibqawx jissemmew fil-gazzetti u ħafna pajjiżi eh, jkollhom l-impressjoni li peressi li m'għadhom xarawhom fl-aħbarijiet li refuġati sparixxew. Dan huwa żball li ma nistgħux nagħmluh, ma nistgħux inkomplu nipposponu għaliex imbagħad fir-rebbija l-affarijiet ikunu war il-mezzi jeżistu sur Tusk. Għamel xi ħaġa ġija l-istati membri biex jagħmlu jieħdu responsabiltajiet tagħhom. Wasal il-moment issa biex nieqfu mpaċċu u nagħmlu xi ħaġa. S&D Fraktion spricht jetzt Frau Fajon. Fissem il-grupp S&D l-Oliver Fajon. Grazie ħafna Cher. Domna mi ta' iluf ta' refugjati fl-Europa u għat ta' kbir ta' mwiet biex l-Europa forsi tqum. -um il-sejim ta' rilokazzjoni adottat fi Brussel u miżuri oħra huma mess u ma' sinjal pozittiv imma jinnem il-situazzjoni bħalissa hija test importanti, mhux test tal-esistenza vera tal-Unjoni Ewropea ma għall-iżvilupp futur ta' direzzjoni ġdida l-Unjoni Ewropea ħajkollha bżonn tfittex biex tibqa' kompetittiva u attraenti edin nuru, edin f'daw l-aħħar xhur kemm nies iridu jiffaċċjaw problemi ta' migrazzjoni. Irqat irid ikun ċar li huma l-istati membri li jaderixxu mal-fundamenti tal-Unjoni Ewropea u l-istati membri li qegħdin ifittxu e, e, biex jaqilaw flus malajr. Islovenja per eżempju qed tiffaċċja ħafna migranti u eh, ġejjin sfidi kbar fis-snin li ġejjin għall-Unjoni Ewropea u l-migranti mhux se jkunu eh, il-bażi u l-oriġini ta' dawn l-isfidi, pjuttost il-kontra, jekk niġġestixxu sitwazzjoni tajjeb, ikunu l-migranti li jgħinu biex niffaċċjaw din il-kriżi. Aħna ma rridux nerġgħu noħolqu il-frontieri bejn l-Istati Membri tagħna, in-nies Ewropej ma jridux iqumu bil-wifqa iqumu fil-ħodu u jisibu id-diversi xitan li jiffaċċjaw huma. Kien esperiment da tal-ħajt tal-Ungerija imma imma da esperiment i ħafna eh, kritika daw il-frontieri ġewwa l-Ewropa nislu ħafna biża u problemi ekonomiċi. Il-kellimni jmiss. Nishtiq nirringrazzja l-President tal-Konsill Ewropew għal kliem miftuħ tiegħu u anki tal- il-mod kif aħna qegħdin taħt din il-pressjoni kollha l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li eh, saħqet fuq il-sistema ta' distribuzzjoni eh, ħolqot ħafna sfiduċa bejn iċ-ċittadini lejn l-istituzzjonijiet Ewropej u anki firdet gruppi ta' soċjetajiet tagħna Jena nishti u koll li nisma tweġiba minnaħa tal-President tal-Kommissjoni fuq mis eh, eh, mistoqsija demokratika intom tidu u koll tatu respons ta' malajr l dak li ġara fil-Katalunja. Tutti, continuiamo il dibattito, la parola all'onorevole Keller per. Inkomplu bid-dibattitu issa bil-kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Grazzi għanna nitkelmu fuq stori sejjer pozittivi, ma janħarsu li eh, ċertifati 160.000 refugjat u għadna għanna 8.000 fil-UNHCR għed titlob għalizjat fondi għal diversi snin. Allura għed nitkelmu fuq sejjer zaħar ta' suċċess fejn huma id-deċiżjoni fuq kanali eh, legali għal dawn u leġittimi għal dawn ir-rifuġjati u edin niprofaw nilabu u mbabsu bil ftajim ta' Dublin u pajizi għedin jiprofaw jelbu il-problemi tagħhom u jitfaw ir refugjati u immigranti fuq pajizi oħra l-ideja hi e illi fuq it-Turkija li Erdogan ħaj jaħdem fuq il-refuġjati u bħala tpattija u biex nirringrazzjawh ma nqodux inger eh, ma nqodux ingergrulu fuq is-sitwazzjoni qed jagħmel fit-Turkija. Grazzi l-onorevoli kellim li miss. Missur President, kollegi, Missur Paksas biljuni ta' euro, ta euro mu se jisolvu il-krizi. Sissa ċittadini Ewropej mux qed isibu eh, mhux mux qed jaraw soluzzjoni biex niġġieldu l-oriġini ta' del problema meta niġġieldu l-konsegwenzi jfisser li li s-sistema ta' rilokazzjoni ta' refugjati mhix dik li għandna bżonn, aħna għandna bżonn nieħdu ħsieb aħjar il-frontieri esterni waqt dawk il-pajjiż li qed jipproteġ qed jippruvaw jipproteġu dawn il-frontieri qegħdin jiġu kritikati din hija intervenzjoni eh, negattiv ta' sovranità ta' daw il-pajjiżi qed nindaħlulhom dil-problema qed tiftaħ kriżi futura, ma nistgħux nissieltu kontra din il-kriżi jekk aħna bil-prinċipji, jekk aħna ma jkunx prinċipji b'saħħithom. L-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja nies illi qegħdin ħabtu l-bieb. Aħna bżonn nipproteġu dan stess, grazzi. Onorevole Vilimski per ehm, L'onorevole L-Onorevoli Vilimski. Għandek blue card. Onorevoli Paskas. Coben. Fil-laqa tal-Konsill Ewropew qed naraw illi l-Unjoni Ewropea għal darboħra baqat l-art. Aħna ma nafux se naqbdu namlu bihom dawn ir-refuġati. L-Unjoni Ewropea kollha kemm mi donna mitlufa. L-ewwel ngħidu iva se nieħdu lil kulħadd, u mbagħad jibda jasal kulħadd u ngħidu le mhux se nieħdu l kulħadd. Mbagħad issa qed titkellmu dwar kwoti ta' bil-fors u qed jinħolqu eh, problemi issa bis-sovranità li qiegħda tiġi imkasbra issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-torok eh, qegħdin kważi jirrikattawna biex aħna issa insolvu din il-problema irridu niġġieldu kontra l-ISIS. Il-Russi flimkien ma l-Istati Uniti edin jiprofaw l-om imma palissa u ma kważi russi waħedhom illi edin jġildu mela l-ewel rridu neħelsu mill-ISIS un bat noħol u zoni sikuri fil-Afrika ta' fuq jew fil-penisola Torka. Irridu niproteġu lil-nies, irrid konna eh, pjan B, ma nistawx niftħu l-bibin beraħ. L-Onorevoli Golnish. il-Konsill Ewropew ta' 23 ta' settembru id-deċida illi jilqa 120.000 refugjati li huma eh, eh, kwalifikati bħala refugjati politiċi, forse xoħut minnhom hekk huma mal-maġġoranza mhumiex. Jiena rrid nieħu l-opportunità biex inkellimkom dwar żewġ refugjati politiċi reali, ġenwini, żewġ refugjati politiċi li l-Ewropa mhix qed ittihom l-ażil u li huma refugjati politiċi politiċi ġenwini dawnu ma' Snowden u Julian Assange. L-ewel wieħed kixef il-programmi ta' sorveljanza tal-Amerika li kienu illegali kontra l-Kostituzzjoni, xaġa kontra l-interessi tagħna. Snowden kiseb l-azil politiku f'Mosca fl-2013 li tal portugal Spanja, Franza għal u l-spazju tal-ajru tagħhom għal titira tiegħu u l-istess japplika għal Julian Assange illi huwa priġunier fil-ambasċata barranija, ambasċata tal-Ekwador, taħt sorveljanza ta' Skont Yard, illi diġa swiet l kontribwenta ta' taxxa 6 miljun lira sissa. Mela, aħna rridu libertà għal Snowden u libertà għal Assange l-Onorevoli Olbrecht, minuta u nofs. President, aħna qed niffaċċaw sfida kbira fl-Ewropa. Dak li għat inti u l-mod kif eh, prezentajt dak li kellek eh, xetajt jindika s-serjetà tas-sitwazzjoni li qegħdin fiha aħna deputati parlamentari nifmu illi situazzjoni hija pjuttost diffiċli fil-Konsill Ewropew u dan huwa sinjal illi hemm bżonn illi tinbidel xi ħaġa, jinbidel il-mod kif taħdem l-Unjoni Ewropea. It-ton drammatiku tal-preżentazzjoni tiegħek jurina illi ma nistgħux inkomplu sejrinek il-mistoqsija tiegħi għas-Sur Tusk hija din. X'taħseb dwar il-sim ta' kompetenzi? L-istati membri x'suppost qegħdin jagħmlu flimkien u x'suppost qegħdin jagħmlu għal rashom. X'inhi xinu l-kompitu tal-Konsill Ewropew dawk id-deċiżjonijiet li ttieħdu u skont it-trattati jew le? Dan huwa moment fejn irridu noqogħdu attenti dwar dak li qegħdin namlu għaliex eh, is-sitwazzjoni hija diffiċli ferm. Onorevoli Olbrecht, għandek mistoqsija fuq il-Blue Card, taċċetta? Le, le, stennew ftit l-Onorevoli Etridge jista jitkellem. Grazie, qed tara kemm aħna ħerqanin li nsaqsu mistoqsija, l-mistoqsija tiegħi hija sempliċi. Tista' tgħinni nifhem min huma dawn il-nies li qed jitkellmu illum u x'ġara kulħadd qed jitkellem dwar il-bidliet frontieri esterni, kontrolli, nizguraw li ma, ma ninħonqux minn dawn l-immigranti min huma dawn in-nies. Dawn in-nies li qed jitkellmu llum mhux fl-istess nies illi ivvotaw favur kollox illi qalu li għandna niftħu l-bibin bera ħalli jasal kulħadd, dawn huma l-istess nies min qed jitkellem illum hawnhekk. Onorevole Albrecht. Onorevoli Albrecht, tista' twieġeb. Kollega, jiena ma nafx minn huma dawn in-nies u laqqas x'inhuma. Irridu naraw, niċċekkjaw ma nistax intik tweġiba sempliċi. Xuħut minn dawn in-nies irridu jitwaqfu irridu naraw jekk dawn u mish refugġati ġenwini u nkella jridu jintbatu lura nittama li tweġiba tiegħi tissodisfak l-Onorevoli Guerrero. Grazzi ħafna. Il-ġimgħa li għaddiet jiena mort il-Libanu u l-Ġordan bħala parti minn delegazzjoni tal-grupp politiku tiegħi u bħala rapporter permanenti tal-Parlament Ewropew għall-azzjoni umanitarja aħna għaltqajna mal-Aġenzija tal-Ġus Mauda għal-Refuġati, l-Aġenzija tal-Ġnus Mauda għal-Palestina l-UNICEF u anki ma' organizzazzjonijiet tal-soċjetà ċivili, membri tal-autoritajiet waħedhom il-President tal-Parlament tal-Libanu u ukoll kena aċċess għal kampijiet tar refugjati tal-Barbara Reħu Satari. Bejn il- kampijiet fl-imkien 120.000 refugjati f'żewġ kampijiet wieħed fil-Libanu u ieħor fil-Ġordan l-istess kwantità eh, li aħna qed nitkellmu dwarha hawnhekk fl-Unjoni Ewropea il-rakkomandazzjonijiet li ħarġu minn dawn il-laqat nistanajt li huma dawn l-ewwel net li l-Ewropa taħdem u tinvolvi ruħa fis soluzzjoni tal-gwerra fis sirja jekk il-gwerra tas sirja tasal Damaskus jew inkella jekk ta' rida tar-reġimen se jkun hemm miljuni ta' refuġati u ħafna minnhom se jiġġieldu biex jilħu il-xtut tal-Ewropa Jekk aħna nippruvaw nuru solidarjetà mal libano u Ġordana li xiekk ċedu dawn il-pajjiżi se situazzjoni ta' miljoni ta' refugġati eh, tispiċċa ħażin ukoll għaliex huma qegħdin jgħixu hemmhekk u jippruvaw jaddattaw ruhom hemmhekk. Umbat, rridu naraw ukoll xinu għaddej bħalissa li aħna qegħdin nippruvaw nuru s-solidarjetà b'mod effettiv min-naħa tal-Parlament Ewropew u tal-istituzzjonijiet Ewropej u li fl ħarnet nippruvaw nedukaw ukoll lil dawn it-tfal li qegħdin f'dawn il-kampijiet. Jekk dawn it-tfal ma jirċivux edukazzjoni, il-ġenituri tagħhom u se jkollhom għażl oħra li fli jippruvaw jaslu fi xtut tagħna. Onorevoli Guerrero, għandek mistoqsija minnaħa tal-Onorevoli Coburn. Taċċetta l-Onorevoli Coburn. Micro. Mikrofonu, għek joġobkom. Uh, would you agree with me, Mr. bel-mija, Sur Guerrero, li l-Unjoni Ewropea fl-Unjoni Ewropea ma jkunx aħjar illi minflok man kaxkru n-nies l-emmollaw fl-Ewropa, mhux aħjar li l-Unjoni Ewropea tikkonvinċi l-Kuwait u s-Saudi Arabja illi jibnu kampijiet tajbin fuq il-frontieri tas Sirja u Turkija, mhux dik mhix soluzzjoni aħjar milli aħna nipprovaw naqsmu n-nies madwar l-Ewropa kollha u noħolqu tant eh, dwejja fost ċittadini Ewropej. Onorevoli Guerrero, Sur Coben, jena uh, ma nistax nifhem kif nistaqat naqbel miegħek imma fuq di naqbel miegħek imma aħna x'aħna nagħmlu hawnhekk. Aħna rridu naraw x'qed nagħmlu aħna mhux għandhom jagħmlu l-oħrajn. Aħna għandna l-obligi tagħna għaliex ir-refuġati għandna qegħdin jaslu u għalhekk aħna huma dawk li rridu nsibu soluzzjoni u mbagħad l-oħrajn jaraw huma. Grazzi ħafna l-Onorevoli Trebesius eine migrationswelle überrollt europa nach zeitungsmeldungen għanna ondata ta' migranti ġihla fl-Europa. l germania biss qed tistenna miljun u nofs immigrant u dana huwa akbar minn kull rekord li kellna sissa, sissa din is-sitwazzjoni tlifna l-kontroll fuqa waqt il-laqa tal-Konsil tal-Ministru tal-Ġustizja u l-Intern. Aħna tkellimna dwar kwota ta' 160.000 għall-Europa kollha kemmi. Forsi l-ġimgħa d-dieħla jew ix-xahar id-dieħel dan l-ammont se jiżdied ħafna is-Sinjura Merkel eh, m'għadix tgħix fir-realtà il-municipalitajiet ma jistawx jiffaċċaw dan il-pis, il-volontira u kol edin eh, ma jifilħu xiktar Aħna ma nistawx sempliċement noqogħdu nitkellmu, irridu nagħlqu l-frontieri nas inwaslu messaġġ li dawn l-immigranti li l-Ewropa ma tistax tilqa' lil kulħadd ħafna minn dawn ir-refuġati hemm bżonn illi morru f'reġuni mmexxija mill-UNHCR u rridu nagħtu iktar finanzjament lill-UNHCR, irridu nagħmlu ċara li refuġati huma sikuri hemmhekk u li m'għandhomx dritt li joqogħdu kollha jivvjaġġaw lejn l-Ewropa. L-Onorevoli Trebezius, jekk jogħġbok għandek mistoqsija taċċetta, nixtieq infakkar l kollegi kollha illi għal kull kellim mistoqsija waħda bil-Blue Card. ma xtaqx titkellem, tajjeb wis, mela. L-Onorevoli Jakon Sari. Sur President, grazzi. Onorevoli Trebessi, inti tkellimt dwar uh, forzi u ondati, imma ħna unnek wara kollox fuq nies ta' qegħdin nitkellmu u naħseb li għandna nirringrazzjaw lis-Sinjura Mek għalli għamlet dak li għamlet għaliex huma ippruvaw jifmu s-sitwazzjoni, ippruvaw jindirizzawa, qed jippruvaw jorganizzaw eh, impiegi u anke jisibu fejn se joqogħdu dawn ir refugġati l-Onorevoli Trebezis biex twieġeb. Inti għettajt li għanna nirringrazzjawa l-Sinjura Merkel, imma naħseb il-Sinjura Merkel missa l-ewel staqsiet xjaħsbu ċittadini taħħa, għatma staqsietom jek kienu xjaqblu maħħa li ċittadini u din hija xi ħaġa illi rridu nindirizzawa. L-Onorevoli Lambert, minuta. Grazzi, President. L-lum smajna ħafna dwar is-soluzzjonijiet imma ħna nafu li dawn se jdumu ma jinstabu u għalissa din is-sitwazzjoni li rridu se nagħmlu biha Jena naqbel li għandu jirċivi iktar finanzjament il-UNHCR u il-program dinji għall-ikel imma jaru kaza li ħafna stati membri s-sena li għaddiet naqsu l-appoċ tagħhom għall-program dinji għall-ikel u għalek ħafna persuni fir-reġun edin jiexu fuq 50 ċentezmu ta' dollaru kuljum. Dawk l-istati membri b'mod partikolari dawk li ma ridux jissieħbu fil-program ta' solidarieta għandhom jattu wiċċom għaliex imissom jiss jistħu, jistħu il joħol joħolqu tant iktar dbatija għal dawn in-nies u intom kieku xtamlu kieku kelkom tgħixu fuq 50 ċentezmu kuljum biex tgħixu intom u tajxu lill-familji tagħkom il-Turkija mhux pajjiż sikur għal-Kurdi, eh, għandna naraw sanamlu nagħmlu fraxwa fit-Turkija infissa għaliex huma parti mis-soluzzjoni wkoll. U mbagħad fl-aħħar net hemm l-isfida tal-implementazzjoni tad deċiżjonijiet li jittieħdu u jekk se nitkellmu dwar ir-regoli u nagħmluha ċara illi e, regoli jeżistu għandna niżguraw illi hemm il-personal, hemm l-informazzjoni b'ħafna lingwi u li l proċess tal-ażil jinbeda mill-moment li dawn il-persuni persuni jaslu mux ġranet wara la darba li persuni jkunu tkellmu magħhom frantex u ħafna organizzazzjonijiet oħrajn. Grazzi. Onorevoli Lambert, għandek mistoqsija minn l-Onorevoli Grappini taċċetta? Il-mistoqsija. Grazzi, President Eżis, kollegi, il sitwazzjoni hija waħda ta' urġenza naqblu illi rridu għom il dawn in-nies għaliex aħna bnedmin ukoll. Ma l-mistoqsija tiegħi din ma taħsibx li l-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom jispjegaw b'mod ċar kif se nsolvu il-kawza ta' dawn il-problemi sabiex iċ-ċittadini jistgħu jkollhom eh, fiduċja dwar kif aħna qegħdin niffaċċaw dil problema jiena nixtieq nisma' kif se jindirizzaw il-kawza ta' dawn il-problemi. Grazzi, l-Onorevoli Lambert, it-tweġiba tiegħek. Iva naħseb illi din hija mistoqsija valida ma tantx qegħdin nisimgħu x'qed isir biex ikun hemm paċi f'dawn il-pajjiżi fejn hemm il-konflitti, ma tantx qed nisimgħu dwar x'qed isir biex jiġu indirizzati problemi ta' nuqqas ta' demokrazija, il-bidla fil-klima f'dawn ir-reġuni li żgur hija tiwassal għal iktar instabilità u maħniex edin naraw kif se jkonna politika konsistenti li naplikawa l-ingvernijiet li edin jaħdmu kontra l-popli tagħhom stess u li edin jibbombardjaw in-nies tagħhom stess. Grazzi ħafna l-Onorevoli Mac Minuta. Kulħadd qed jitlob li dawn l-immigranti jiġu ri lokalizzati qegħdin tħossukom aħjar mill-oħrajn, aħjar minn dawk il-pajjiżi li maċċettawx il-kwoti għall-immigranti. Imma jekk intom tridu turu li intom uh, eh, nis serji u għandkom qalb, din hija solidarjetà li qed tiġi infurzata fuqkom mhijiex solidarjetà ġenwina. L-ewwel net Eh, twaslu għal biex tamlu s-situazzjoni fil-Libja u fil-Sirja armi li kienet. Umbat tiġbdu l-immigranti lejn l-Europa, umbat tridu tiddistribwixxuhom permezz ta' sistema ta' voti fil-Kunsill t tobbligawna naċċettaw lil dawn in-nies. Imma kull azzjoni għandha reazzjoni u jiena naħseb illi eh, l-elezzjoni fil-Polonja se tella gvern illi se jappoġġa il-Repubblika Ċeka, slovakkja u l-Ungerija fuq dan is suġġett L-Onorevoli Atkinson, minuta. Grazzi, President, Sir Tusk tkellem dwar l-immigranti u jisejħilhom kollha refuġati. Iva, xoħut munnom huma refuġati ma mux kollha naraw e, e, li dan lej per eżempju minn Kalle provaw jitħlu b'mod illegali fil- e, fil-Renju Unit u jiena nibza illi s-sigurtà tal-poplu tal-Renju Unit u hija medda qed naraw illi anke fil-kampijiet qed jinqala ħafna inkwiet l-immigranti il qedin jaqtaw il-Bob u huma kriminali dawk li qegħdin jitilgħu fit-trakkijiet bil u huma kriminali wkoll l-autoritajiet f'Kalle għalfejn mhux qed jirnexxilhom għom jistgħu jagħmlu dan skont eh, dak il ftejim ta' Dublin jistgħu iwaqfuhom, jistgħu jarrestawhom, jistgħu jibatuhom lura minn fejn ġew il-solidarieta li tant nisimaw fuq għawnek f'dan il-parlament. Il-maġġoranza tal-mexxejja f'dan il-pajjiż jgħidu l-bibin tagħna miftuħin berra mhux taf xejn jaslu beħġarhom l-immigranti irridu nieħdu kontroll lura tal-frontieri tagħna l-Onorevoli Lamassur. Grazzi, Sur President. Presidenti, qed naraw illi l-istati membri waħedhom anki dawk li huma l-aktar kbar, anki dawk li jridru jibqgħu barra minn Schengen, xorta waħda mhux kapaċi jiġġestixxu l-problema tal-immigrazzjoni, il-soluzzjonijiet li nsabu fil-paniku huma jew tad-daħ jew ridikoli jew inkella anki tal-istmerrija. M'għandniex namlu l-izbal illi eh, l-esodu ta' li qed jasal hawnhekk u se jieqaf meta tieqaf il-gwerra fis-Sirja mill-Afrika, mill-Vant Nofsani, mill-Azja, xirien xiren ta' eluf ta' irġiel zazax u l-familji tagħhom ukoll e, jippruvaw jitħlu fl-Ewropa, la volja jirriskjaw ħajjithom jgħaddu minn kullimkien mill-Gżejjer Kanarji u illum hemm sewta u Melija il-flussi migratorji se jibqgħu realtà ta' dan is-seklu it-tama jew inkella l-disperazzjoni iġġija lil dawk li ma jistawx jibqaw f'pajjiżhom biex jiġu hawnhekk u mbagħad żball ieħor. Irridu huwa biss il-bidu ta' politika globali tal-azilu l-immigrazzjoni u politika barranija xirqa fl-Europa kollha li tantem bżonna fil-fatt il-Kummissjoni għandha raġun illi tibda twittitri għalija il-Konsill Ewropew jagħmel żball kbir illi ma jimplementajiex tal-aħħar kelma. Grazzi. Onorevole Guillaume, per un minuto e trenta, a lei la parola. Merci. Grazie Kulħadd eh, jaqbel li il-Konsill Ewropew ta' 23 ta' settembru eh, irnexxilhom jagħmlu passi il qudiem dwar l-azzjoni illi trid tittieħed f'din il-kriżi ta' refuġati. Imma il-proċess ta' soluzzjoni huwa ferm iktar twil Aħna m'għandniex ninsew l-essenzjali rridu nieħdu azzjoni malajr għaliex is-sitwazzjoni umanitarja hekk titlob imma rridu ikonna perspettivi fuq meda ta' żmien medja u twila. Għandi tlet mistoqsijiet nagħmel Kommissjoni l-Kunsell il-politika tal-immigrazzjoni qed issir operattiva ħafna fuq il-fatt li din hija kwestjoni urġenti. Imma aħna għanna u rridu illi n iktar id-deċizjoni tul politiki tagħna u l-miżuri operattivi e, joħol u l-problema mbagħad tal-finanzjament fuq meta ta' żmien medja u twila u hemm mbagħad jidħol il-kwistjoni tal-budget Ewropew taħsbu li nistgħu nkomplu nfasslu il-politiki tagħna bil-budget li għandna bħalissa Mbatt fuq id-dimensjoni esterna li idea li qed nipromuovu għalli eh, indaħlu il-pajjiżi f'pajjiżi terzi, imma mbagħad wara x'se jiġri se u il-hotspots f'dawn il-pajjiżi jiena nixtieq inkun naf eżattament it tweġibit tagħkom se jkunu fuq dawn il-mistoqsijiet. Guillaume ilja in kestjon pour vous. Guillaume, Sinjura Guillaume, eh, mistoqsija għalik l-Onorevoli Vimberg, il-mistoqsija tiegħek hekk Eh, Grazzi ħafna int u il-partit tijak taqblu illi dawn il-160.000 ruħ jinqasmu madwar l-Europa. Issa jien għandi mistoqsija la darba illi dawn il-160.000 eh, ġew distribwiti. Se jkun hemm 500.000 ruħ oħrajn illi mhux se jkunu koperti minn dawn il-kwoti, inti u l-partit tiegħek x'se tagħmlu dawn il-500.000 ruħ. Madam Guillaume, Onorevoli Gijom, biex twieġeb. Jena kemm il-darba Eh, tkellimt fil-Kumitat Libe u l-pożizzjoni tiegħi baqgħet dejjem l-istess. Iva, sitwazzjoni hija urġenti imma rridu nifmu li l-politika tagħna hemm bżonn li titwessa u ssir tassew Ewropeja rridu nindirizzaw il-kawża tal-problemi li għandna bħalissa nignegozjaw mal-pajjiżi konċernati imma anki fuq irridu naħdmu fuq l-integrazzjoni. Għalhekk iva, aħna ma nifmux bħalek il-politika il ta' integrazzjoni, għalax inti b'integrazzjoni ma tifhem assolutament xej. Sulik. L-onorevoli Sulik, minuta. Din is-sena tkellimna fuq 800.000 rifuġat fil-Ġermanja. Issa hemm wieħed milwinu nofs, però 700.000 iktar milli konna prevedejna se, se, se, se jkunu imħabba il-politika irresponsabli ta' signora Merkel. Il, eh, eh, signora Merkel eh, pratikament għalqet il-trattat eh, ta' Dublin, eh, il-maġġoranza ta' dawk li jiġu huma huma ekonomiċi u mhux rifugjati politiċi u ħafna minnhom mhumiex qed jaħarbu mill-gwerra. Hija eh, illużjoni naħsbu illi eh, dawn in-rifuġati se jaħdmu għal pensjonati ġermaniżi. il germania tista' toffri sempliċement eh, servizzi soċjali. E Signora Merkel insit minn ivvutala u il-min trid tipproteġġi. Wasal il-moment li namlu xi ħaġa u nwaqfu din l-invażjoni bħalma għamlu fl-Awstralja. Signora Jolie. Sur President, l-Unjoni Ewropea ma teżistix l-Unjoni kif nifirma jien, kif nixtieqa jien ma luqa solidari u ġeneruża ma teżistix dak illi qed eh, li slet jiena bħala messaġġ mill-Kunsill Ewropew ta' 23 Settembru, l-Parlament Ewropew qed jivvota għal dan il mekanizmu temporanju li il-President tal-Kommissjoni u tim tiegħu qegħdin jaħdmu sabiex flimkien u b'mod solidari l-istati membri kollom respons den denja għal din il-kriżi ta' refugġati. imma rridu noqogħdu eh, naraw li l-istati membri qegħdin joqogħdu jfittxu ifettqu u eh, joqogħdu lura il għanna bżon ta' kuraċ u rida politika wara il-krizi tal-Greċja, issa l-krizi tal-refugġati eh, edha eh, timmina il-ħolma Ewropea. Eżis meċxejja, eh, tkomplux twadbu ċittadini Ewropej fil-dirajn l-estremisti. ejja nofru din it-tama reali tal-Unjoni Ewropea. Onorevoli Xoli, għandek eh, mistoqsija. Taċċetta l-Onorevoli Kove. Thank you, Madam Joe. Grazie, signora Jolie. Enti għatti li l-Unjoni Ewropea għatmi set eżisti kif tettamanet illi e jen fantazija din kolla. Dana ma jfessirx illi wara kollox dak li qed jirbaħ huwa l-interess nazzjonali tal-pajjiżi kollha. Onorevole Jolie, prego. L'onorevole Jolie. il-krizi tar refugjati hija konsegwenza tal-kaos li għaw fid-dinja u l konsegwenza ta' politika barranija jew inkella nuqqas tagħha. U aħna issa rridu niffaċċaw din is-sitwazzjoni urġenti u kif qalet il-kollega tiegħi il-mistħija hija li l-istati membri wkoll naqsu l-għajnuna tagħhom il-kontribut tagħhom għal fond tal-għajnuna umanitarja għal eh, urġenti vojta eh, għal-qasem eh, bizzejiet flus biex nittimaw in-nies illi hemm fil-kampijiet u dinja xaħġa tal-mistħija. Voorzitter, op, op dictatoriale wijze heeft Brussel... President, het dinja mod dictatoriale. Brussel id-deċidiet e illi e senkunu aħna eh, komunità tal- eh, ta' min qed jitlob l-azil. Niftħu bibienu. Merkel għamlet mm, stedina li ma ġietx dikjarata jekk e trid kompli hemm eh, eċiren ta' eh, eluf ta' rifugjati li daħlu u skont eh, riċerka se jkun hemm iktar domanda fuq servizzi soċjali. Is-60% tal-Olandiżi iħossu illi m'għandniex naċċettaw il-rifuġati u anki l germania l-Awstrija Eh, edha tivota kontra u kulħadd qed jiġiret kontra l-migrazzjoni. Biżejjed issa ma nistawx nibqgħu sejrin hekk. Ma nistawx naċċettaw iktar nis li jitolbu l-azil. Dan huwa l-uniku mod illi nwaqfu dan it-tsunami. Signora Mauer, Mauer, għaw mistoqsija għalik minant il-sur Urban Crespo. Il-mistoqsija. qed nitkellmu hawnhekk dwar invażjoni, tsunami, peace, intom qegħdin tippromovu xenofobija istituzzjonali u reazzjonijiet kontra dawn in-nies li qegħdin jaħarbu mill-miżerja u mill-bombi. ma tantx titkellmu bl-istess eh, għawa eh, meta tridu l-pajjiżi eh, jwaqfu l-politiki ta' solidarjetà, ma meta titkellmu dwar solidarjetà, akkoljenza drittijiet tal-bniedem, titkellmu dwar peace, dwar pjaga imma dak li qegħdin tagħmlu huwa li qed irdu l-Ewropa tal-valuri u toħolqu Ewropa bbażata fuq il-xenofobija. Grazie, signora Mayer. il-kommenti fuq ir-razzizmu u xenomafija u xenomfobija eh, fl-opinjoni tiegħek l-Olanda miex edha ħdej il-Mediterranu laqqas ħdej eh, il-Turkija dawn il-persuni edin iffiċu il sikurezza u qabel ma jaslu fl-Olanda għandhom għaxar pajjiżi oħra x'jaqsmu u ma mhux qed ifittxu s-sikurezza qed ifittxu l-ikel ħieles blaħlas. Inti et tippermetti ċittadini tiegħek stess. Issa naddu għal kefalu ġannis għal minuta u nofs. Grazzi, President. Minajr dubju l-Unjoni Ewropea edha tilqa numru kbir ta' rifugjati. Din hija problema tal-Europa u għanna bżon ta' soluzzjoni Ewropea, ta' solidarietà, responsabilità Għal daqstant, hija importanti assolutament li nejnu dawk l-istati membri li għedin fuq net, fuq dimnet Malta, l-Italja u l-Greċa. Huwa neċessarju illi natu assistenza teknika u assistenza finanzjarja għal dawn il-pajizi, eh, assistenza umanitarja għal migranti u għal rifugjati. il-President Juncker għamel referenza għal kas specifiku ta' furnar ta' pajiz zaħir fl europa Soluzjoni mhijiex sempliċi. l europa trid taġixxi preventivament. għanda eh, għanda tħares lejn il-pajizi ta' oriġini. E Turkija u koll għanda tħares lejn il-pajizi minn fejn qed jiġu l immigranti -migra u fuq livell operativ hemm bżonn ta' iktar kontroll tal-frontieri. Irridu nwaqfu traffikanti illegali u rridu nsaħħu l-Frontex. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn u tista' ta' faċċa din l-sfida enormi b'suċċess. Il-President Juncker u President Tusk aħna għandna fiduċa fikom u aħna konvinti li l-Ewropa tista eh, tirnexxi eh, f'din il eh, krizi Sur Kefalo Ġannis, għaw mistoqsija għal ik minnant l-onorevoli Wosdowski. Il-mistoqsija. Il-mistoqsija tiegħi fil-fatt mm, hija għal sur la massur mhux sur kif għallu ġannis. Pero nista l-istess namel il-mistoqsija tijaj. Pero skużani, aħna il-servizzi e, e tana femu illi il-mistoqsija tijak kienet ta' sur kefalu ġannis. Aħna għadna illi em blue card. Grazzi. il e, signora Toja. bil-Kunsil ta' settembru bdejna il-ħidma vera. Issa rridu naġlu il-hotspots, l-identifikazzjoni, rridu niproċessaw l-applikazzjonijiet, rikollokazzjoni u ritorni għandhom jaħdmu kollha flimkien, għax daw kollha marbutin flimkien. L-Unjoni Ewropea għandha tkun effettiva u tirrispetta drittijiet u l-umanità ta' dawn il-persuni li qed ibatu. President Juncker m'għandix mistoqsijiet, nirringrazzjak tal-determinazzjoni u l-konvenzjoni li inti ħdimt biha hekk. il-President Tusk brispet kbir, pero mingħajr ma neħu mir responsabilità tiegħu nixtiequ li jkun rwol iktar deċiżiv biex ikonvinċi l-Kunsill kollu li inti tiggwida lejn is-solidarjetà eh, li inti tkellimt fuq, però ma kienx hemm biżejjed solidarjetà, inti trid tiħu passi, ma tistax eh, tkompli b'dan it-ton eh, ta' salamun illi eh, ta' tiddistribwix l-autorità l-pajizi, ma tistax tħawat l-Italja, il-Greċa ma' pajizi oħrajn illi mumiex qed jagħtu eżempji tajjeb għall ewropa illi inti provajt tiddefendi fil-ġnus ma'uda. Inti qed tajt il-responsabilità tal-Italja. Aħna għazilna illi nsalvaw it-tfal, in-nisa u l-irġiel bnedmin mill-Mediterran, mil, mil bnedmin bħalek. Grazzi. Isuru Reħil, l-Unjoni Ewropea ġiet imwaqfa biex tasalat biex ittemm sekoli ta' gwerra u ta' egoizmu nazjonali u kompetizzjoni bejn il pajizi Ewropej u minflok toħloq unjoni bazata fuq valuri komuni, solidarietà. 500 miljun persuna. Din hija l-komunità u għandhom jirnexxielhom jaffaċċaw din il-kriżi e, ta' migrazzjoni jekk hija unjoni b'saħħitha. Ma dina hija e, unjoni marida u eh, għanda e, attak tal-virus, bħalissa hemm virus fl-Unjoni Ewropea u dan il-virus huwa l-egoizmu tal- mexxejja li qed jippruvaw jilabu l lobiet tagħhom politiċi domestiċi nazzjonali. Sur Juncker il eh, eh, dan l-egoizmu diġà qabel is-sajf fejn inti wet miżuri eh, f'Settembru, fejn huma dawn il-mużuri u l-Ungerija ma tirrigwardax bissi sur Orban u l-gvern tijaw. L-Ungerija hija anki dawn xiren ta' eluf ta' volontari li għenu l migranti Ħafna minnhom huma hawnhekk fil-awla bħala ospiti u l-futur. Sur Udorelji. Aw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 il-problema tal-kwestjoni tal-migrazzjoni irridu nifmu li l-persuni li jiexu ħdejn il-frontieri eh, verament kellhom problemi kbar fuq il-migrazzjoni u minn li jaslu naħseb illi l-esperienza tijak ħat kontribwixi ħafna biex naslu għad-deċizjonijiet tajba. Iva, fil-fat, għal 12 sena jena kont membru tal- tal-Parlament Ungeris u din hija verament hotspot fil krizi Ungeriża. Jiena eh, ħdej fejn noqtien isur organ bena ħajt u inti taf, Sinjura Morvaj, illi s-soċieta setat solvita b'mod differenti kieku ma kienieċ il-kampanja politika ta' Sur Orban u anki naturalment anki il-partit tal-estrema tal-lemin estrem ja e Fides u, u setat eh, ta'kom eh, u dak li bidlu l-immagini tal-Ungerija. Ejn nerġaw lura għal dak li konna qabel. Signora Gomez, il-fortizza li qed proponi Tusk mhix se jiproteġina Il-fil-Kunsill e jinnna nitkellmu fuqhom. Hemm bżonn ta' rotot legali u żguri biex ma nkomplux nejnu lil traffikanti u u qed jagħmlu żball il-gwerra fis-Sirja u fl-Istat Islamiku dejjem qed iżdied. Forsi nistgħu biex nirsolvu l-problema billi natu l-flus l-programmi ta' ta' viċinat e, il-programmi tal-Europa e, et jirriskjaw li jkun hemm interpretazzjoni zbaljata, et jinkisru l-prinċipju qegħdin namlu l-loba tal-terroristi u ta' trafikanti dawn il-krizi nistaw aħna nelbuhom billi namlu strategija tajba il-politika barranija u ta' sikurtà u ta' difiza komuni dan u dak li għanna bżon iktar unjoni u mux iktar eh, hitan. <coughs> Għaw mistoqsija għalik uh, menanti sur Bajgol. Mistoqsija, Vajgol. kollega Aħna hawnhekk spiss nitkellmu fuq problemi internazzjonali. Ma spe spekulazzjoni għaliex n-nies jitilqu jaħarbu. Ħafna qed jaħarbu mill violanza Kulħadd għandu jifmu da speċjalment fis-Sirja. Enti ma taħsibx li wasal il-mument illi l-Europa issa għanda ġeddet l-obligi taħħa biex iżom il-paċi. Mandiġ tkun iktar effettiva billi tavoka illi il-problemi internazjonali għandhom jiġu jisibu soluzzjoni paċifika. E, signora Gomez, għandek raġun kollega u għapropju imħabba f'dan li jena tlabt illi fil-Kunsill Ewropew il-gvernijiet ma jkomplux jibbojkottjaw il-politika ta' sikurta komuni u l-politika barranija ta' sikurtà u ta' difiza. Hemm bżonn naġixxu b'mod strutturat hekk biss aħna nistgħu nwaqfuha il-gwerra fis-sira u ma nħallux illi jirbaħ Assad. U nistgħu naġixxu biex innapoġġu napoġġaw il-dawk illi qed jiġillet kontra l-Istat Islamiku. U b'mod dan għandu jsir b'mod koordinat billi mux mm, kif qed jagħmlu huma jabbandonaw iċ-ċittadini tagħna stess għax ma għax ma niġlidux kontra l-kawzi li iġelu eh, mm, il-migranti il jitilqu. Eh, wara dan id-dibattu tajt il-President se jkun hemm dibattitu ieħor u wara se jkun hemm il-votazzjoni għal daqstant nitlobkom tirrispettaw il-ħinijiet. Issa hemm l-Onorevoli Mavrides għal-minuta. Il-problema umanitarju, President, hija ta' priorità u l-insalvaw il-ħajiet tal-bnedmin. Però huwa possibbli huwa possibbli aħna nikkonċepixxu sikurezza għal dawn il-persuni jekk qabel ma niġildux kontra l-ISIS u għal dastant anki l-President Tusk imħabba l komment personali tiegħu l-kuxenza Ewropea timponi li aħna nejnuhom il-dawn ir-rifuġati, però rridu nejnuhom biex jibblukkaw il-fenomenu dana ma jistax jiġri jekk aħna ma neġildux kontra e, l-ISIS. Qed nikkritikaw l-Assad, però x'inhu ma l prijoritajiet tagħna? E, e, bħalissa jibbombja l-Kurdi, jikritika l-istampa, jikritika il-Komunità Ewropea, però għanna bżonnu għal ċerti raġunijiet. Peress li bħalissa jgħat fi Brussel flok ma nkomplu l-iskambi li għanna miegħu. Aja nibdew u nistaqsuh biex ma jibombardax il-Kurdi. E, e, il-kellim għet jgħam referenza għal Erdogan. <clears throat> Tonino Pizzua għal minuta. Sur Juncker, inti meta prezentajt il-programm, inti għat illi l-Unjoni Ewropea hija 29 stat membru. Eh, dawn fihom anki il-nisqat fl-Ewropa u dawn il-gruppi l-lum qed jiġu eh, qed jintaqgħu mar-rifuġati m'hemmx iktar kriżi reġjonali u lokali, dan huwa kriżi globali u dan qed nista' naraw mill-kriżi li għandna qudiemna jekk l-Unjoni Ewropea hija maqsuma, eh, u ħames stati jirrappreżentaw 70% tal-popolazzjoni. Kif nistgħu naġixxu f'sitwazzjoni or normali? E, u dawn huma sitwazzjonijiet eccezjonali. Il-Kroazja hija esposta għal rifugjati, però miex fi Schengen u għanna e, problemi politiċi bardwajr u anki E, problema mill-istati membri oħrajn. U aħna nishtiqu neħxu f'soċjetà ideali u nishtiqu nibatu messaċ tajjeb li dinja. Grazzi. Mela, issa nis naddu għassur Iglesias, Pablo Iglesias, għal żewġ minuti. Grazzi, President. Et niddardar nisma ċerti affarijiet għawnek din il-Kamra nitkelmu dwar pjagan, taħlita, immigrazzjoni, terrorizmu, immigrazzjoni, sigurita. Ija għarru kaza u ċaġa tal-mistħija. Aħna, intom, vera wiċkom ijet jekk qed titkellmu b'dan il-mod. Mil-banda l-oħra, ipokrati, ipokriti u koll, xħat ma għetjajt il-politika sterna Ewropea kontribwixi eh, biex tkompli eh, tamel konflitti għar. U ma għatjajt illi iktar infaqna flus nibnu l-ħitan mill-li nejnu rifugġati, ma għatjajt illi l-protokoll ta' Dublin eh, seta forsi illi Eh, jgħin biex ma narawx dak ir-ritratti li kexkxuk ta' tfal mejtin fuq il-xtut tagħna. Naħseb li hawnhekk għandna bżonn inqas ipokrizija. Onorevole Iglesias, c'è una domanda per lei. Mistoqsija għalik, Onorevole Ecclesias. Eh, Onorevole Ecclesias, għandek mistoqsija toħda mill-Onorevoli Lebreton taċċetta? Kjoġbok. Si, euh, d'accepter ma question. Grazzi tal-li għacċatajt mis-soqsija tijaj. Aziz kollega, jena għet neskanta li inti għet tajjar li xuħut mill-kollegi tijak fl-emiċiklu. Suġġett huwa importanti wis eh, biex eh, noqodu nipuntaw sebajna li xurxin u nattakaw li xurxin. Inti għet li l immigrazzjoni hija massiva, hija ikbar mill-li dak li sarna. U għallek eh, issa rrid tinsaqsik illi lilin mill-insulti tiegħek ma taħsibx illi il-pajjiżi għandhom ftit raġun li jitħasbu dwar dak li qed jiġri u nistgħu nifmu wkoll li kulħadd qed jipprova jnaqqas il-flus ta' refuġati u inti taħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel iktar sforzi biex tipprova żomm il dawn ir-refuġati f'pajjiżhom tgħinhom f'pajjiżhom minflok ma toqgħod tilqahom hawnhekk kif għamlet is-Sinjura Merkel.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 Onorevoli, inti Ewropew u forsi eh, n-nanni tijak pal tijaj kellom u koll xorta ħazina illi kellom jaharbu mill-pajizom eh, u jiena rrit eh, najt illi dawk illi misom jistu ma dawk illi jasbu li n-nannu tijak u tijaj kienu problema, kienu pjaga. Aħna ma rridux illi nkomplu insaħħu sentimenti negattivi dwar persuni illi qegħdin jaħarbu mill-mizerja. U naħseb naħseb illi dana mhux rilevanti għall-Ewropa demokratika li qed nippruvaw nibnu. Mm. U grazzi onorevoli Ecclesias ma nisimaw il-repliki tal-żewġ presidenti għanna is-sistema KHDI. Talbuni ħafna u ħafna kollegi biex jitkellmu mhux possibbli illi nagħti inċed il-kelma lil kulħadd li talabni ħan nitkellmu e, allura se nażil il-kelliema e, e, skont grupp kull wieħed. L-ewwel kelliema. Eżis kollegi, President, l-Ewropa għandha m'għandix bżonn tuħu responsabilità għal kriżi kollha migratorja għanna ma kkawżajniex din din il-kwistjoni, din il-kriżi aħna qegħdin ngħinu f'din sitwazzjoni, sitwazzjoni huma differenti skont l-istati membri u daw differenzi jridu jiġu rispettati. U hemm bżonn nitkellmu dwar dan anka f'din l-awla. Dil-kriżi riżultat tal-waqa tar-reġimi f'diversi stati daw ir-reġimi ħadu postom dittaturi li m'għandhom lebda rispett għal ħajja umana u għall istorja Din il-problema u din il-problema li aħna rridu niffaċċjaw l-ewwel irridu natu ordni f'daw il-pajjiżi u dan hu l-uniku mod għal paċi. Irridu nkunu nafu il-kriżi ta' migrazzjoni ħat is-sokta bħala riżultati ta' demografiċi afrikani u għanna bżon soluzzjoni sostenibli u l-tul. il rridu nieħdu l-ewwel ħsieb tal-Ewropej. Grazzi ħafna. U wissa l-ewwel wieħed mill-SND l-Onorevoli Frida għal-minuta wara d-deċiżjoni tal-Kunsill ta' 23 ta' Settembru jiena tlabt jekk xi stajna najm x'namlu kif kif stajna nippruvaw nispjegaw li ċittadin tal europe Europea, kiku huma wasen għal dik il-konklużjoni kemm il-darba dan il-Parlament espressa ruħu b'maġġoranza kbira u l-approċċ għad determinazzjoni li aħna wasalna lihom huma biss l-ewwel pass għaliex korġ ġdid dwar politiki tal-immigrazzjoni huma jagħmluha possibbli biex li nieħdu qatt irreversibbli tal-ċaqliq migratorju u issa mux ma nistgħux niġu lura, anzi rridu nimxu l-qoddim b'mod kompatt eh, deċiżjoni dwar ir-rifuġjati għandha tiġi tkun prodotta bħala eh, minn sistema ta' studju għall-intern tal-Unjoni Ewropea u rridu naslu biex nieħdu azzjonijiet konsekwenzi fi dikjerazzjoni tal-Istat tal-Unjoni tal-President Juncker semma li l-Unjoni li fat fatt l-Unjoni. l onorevol Marija Salmenu tankalik. Grazie ħafna President mijiet ta' iluf ta' rifugjati deħlin fl-Europa u għan possibli għalina biex e, nieħdu dan il-pis fuqna għan nizet minn 260 rifugjat ġejjin fil-Greċja diġa allura hemm bżonn nieħdu miżuri l-ewwel irridu nieħdu inizjattivi għal riżoluzzjonijiet paċifiċi fil-konflitti e, fl-Afrika u postijiet oħra irridu naviċnaw it-Turkija u ngħidulhom biex ma jużawx ir rifugjati iżjed biex ikkumbat jaqtu traffiku u biex u il-ftejim ta' Dublin irrit jiġi rivedut. U nużaw il-mezzi kollha u u nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Pajjiżi bħal Greċja għandhom bżonn jiġu mejuna finanzjarjament biex jieħdu ħsieb il-frontieri tagħhom fuq ingħata barra u biex rridu nammettu li s-salvagwardja tal-frontieri esterni tal-Greċja huma esklusivament dritt sovran tal-Greċja u mhux senatu dan id-dritt l-Unjoni Ewropea għas il-Turkija. Grazzi l-kellim li jmiss. Skużani jekk ma semmejċ ismek tajjeb, il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Onorevoli Tusk, inti inkwetajt illi inti waħdek illi fil-ġnus maquda tiddefendi l-unur tal-Unjoni Ewropea. Aħna għedin nibżaw illi fit-torroq ta' ħafna pajjiżi qed imur mutu tfal u persuni anzjani. Huwa Eh, il-narsissizmu tal-politiċi illi eh, juqodu jħarsu lejn iżbalji li għamlu l-oħrajn, meta ħna namlu zbal wara liħor, mux il-parlament u laqas il-kommissjoni, imma int, Sur Tusk, jena li l-ek għetinkellem, intom fil-konsil inqastu intom ta' titkellmu dwar l-etika ta' responsabilta dejjem titkellmu fuq dwar l-etika meta se tkunu se tagħmlu xi żball kbir. Aħna Eh, intom jimportakom il-frontieri, la jimportakom il-solidarietà l-Unjoni Ewropea l-valuri u laqqas dak li aħna nsejħu l-efficienza. U intom, sfortunatament din hija realtà likom. Zogonos, prego un minuto. Kellim li jmiss, kjoġbok minuta. Grazzi President tal-kelma. Etni diskutu l-kwistjoni għal darboħra f'din il-awla u għet niddiskutu krizi tal-refugjati. Idaqs li kieku il-fat li tantem refugġati huwa fenomenu naturali bħal xemx jew ix-xita. Le, mhuwiex fenomenu naturali huwa riżultat ta' gwerra u daw il-gwerer huma kawża ta' dawk li kawżawhom il-gwerra fil-Sirja il għaddej għal-ara ma snin u hemm responsabilta fuq spallejn il-pajzi tal-punent xuħut, inklużi xuħut mill-istati membri u għalix huwa dan. Għax daw il-pajjiżi iridu jimponu mad-dinja kollha il reġimi tal-għażla tagħhom. il-punent kienet jappoġġja pożizzjoni fis-Sirja li nippruvaw nikkawżaw bidla fil reġim kontra Assad imma da falla u da saħħaħ la jess, għal rridu nirdunaw illi rridu aħna rridu nġildu la jess l-Istat Islamiku għal minuta kellim limis Grazzi President tal-kelma. Es war tatsächlich eine gute Entscheidung am 22. September, dass F'Settembru eh, eh, il-JHA jiddeċieda biex jiddistribwixxu mal-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea dawk li qed ifittxu għażil dan huwa sinjal tajjeb għas solidarjetà imma rridu issa rridu npoġġuh fil-prattika u veru sens ta' umanità eh, favur in-nies anka tfal li qed jiġ qed jaħarbu mill-bombi ta' sa din ir-realtà aħna nistaw niffaċċjaw din ir-realtà irridu inneħħu, nidistruġġu il-ftejm ta' Dublin u insalvaw in-nies mhux permezz ta' ħabsijiet u jiena sorpriż li Sur Edwan qed joħroġ bħala eroj u l-problemi tiegħu qed ninjorawhom. Int Sur Tusk bħala President aħna għandna bżonn narawk biex titlob l-istati l-mexija tal-istati membri biex ma jkollhomx biża biex jaġixxu bla biża. Anka l-SPO il-Fides u l-partit tal-dwar il-Helsin. Grazzi, kellim li jmiss. Grazzi, President jimniġ daqseg zgura, anzi xokjata jisu li din l-awla hija qed bużieqa, jisu ħadd mu qed jara x'qed jiġri fil-verità, qed nitkellmu hawnhekk fuq solidarjetà. Għalija solidarjetà hija meta n-nies ikunu qed jilabu bis-sentimenti tiegħi jisu qed naqtaw l-likel minn nis li għandhom bżonn, allura tistgħu mu kif daj qed jaħdem flimkien, wieħed wieħed flimkien jagħmlu tnej, il-flus li suppost kellhom kienu destinati biex morru għall iżvilupp issa qed imur għall immigrazzjoni tal-massa f'pajjiżi l-Svezja nis jitkellmu fuq integrazzjoni u t tweġiba tal-mistoqsija tal-tijaj tal-blue card huwa li għanna nintegraw il-kulħadd meta jiġu fi xtutna l Zvezja provatta mid-dan u ma kenix suċċess f'dan mit kena 200 erja fejn ki, ta' kienu kienem marginalizzazzjoni. Għanna nix djar bizzejet għal-jom, nix impiegi għal-jom, għal tistaw timmaġinaw li l-Izvezja taħseb biex tibni l-ewel kamp tal-azil. U għanna fi xitwa il temperu tinżel għal nieqes 20 fil-20 Grat, L-onorevoli Balzok joġbok. Grazzi, Sur President tal-Kelma. Is-Sur Jean-Claude Juncker, President tal-Kommissjoni, qed juri sorpriża il-Ministri tal-Intern ma ħarġux b'deċiżjoni unanima fuq il-kwoti u qed jgħid li hemm raġunijiet interni politiċi iva dik it-tweġiba m'hemm ċerti gvernijiet li qed jikkonsidraw dak li jridu l-ċittadini tagħhom. Il-Ministru Intern Franċiż b'mod mhux kwalifikat attakka l-Ungerija tal qed jiddefendu il-frontieri tagħhom. Il-maġġoranza ta' dawk li rispondew eh, fil-fatt ftem qablu mal-ħolqien ta' dan il-ħaj divizorju. Għanna reputazzjoni tal-Europa. L-Ewropej huma li żjed nies tolleranti u demokratiċi u li jagħtu merħba fid-dinja. U tiddefendi d-demokrazija il għaliex u spiċċa il-intifa mikrofonu Ejja, ejja, niverifikaw xiridu il-popolazzjoni tagħna issa biex nwieġbu għal-President, issa ħajwieġa il-President Juncker fizzam il-Komissjoni. Kjoġ, President. Sur President, eżis kollegi, huwa veru li l-Europa ma tistax tilqa il-mizerja ta' dinja kollha fit-territorju tagħha, imma mill-banda l-oħra huwa veru li l-Ewropa l-Ewropa kollha kemmi għandu importam mill-miżerja li hawn fid-dinja Aħna ma nistawx ma nagħmlu xejn, noqogħdu bidejna fuq zaqna meta naraw l-inġustizzja titkattar u meta naraw dawn l-affarijiet li kexkxuk jiġru lemmu law madwar id-dinja huwa veru li aħna irridu niġġieldu kontra l-er tal-problema tal-immigrazzjoni. U xuħut iva ek qed jagħmlu Jiena hawnhekk irrid nagħti ġieħ lil dawk il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea li ma naqsux il-kontribut tagħhom għall-għajnuna l-iżvilupp. Ma tantx hemm u anki eh, nifraħ lil dawk illi jixtiequ illi jiżidu lajnuna illi jikontribwixxu għall-lajnuna l-iżvilupp u nikkritika hawnhekk lil dawk l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li naqsu l-kontribut tagħhom għal din lajnuna umanitarja. Jena rrit nikritika u koll lil dawk illi naqsu il-kontribut tagħhom għal font tal-ikel tal-ġnus maquda nikritika lil dawk l-istati membri li naqsu l-kontribut tagħhom li servi biex jaħdem il-UNHCR Jekk aħna se nitkellmu dwar il-qalba il u l-er, irridu nitkellmu dwar dawk illi eh, għenu eh, biex jizdidu il-problemi sabiex umbat dawn il-flussi migratorji lejn l-Ewropa zdiedu. U rrid ngħid hawnhekk li fil-fatt aħna għandna biex inkunu gburin kburin illi dawk illi umma miserabli irridu jiġu l-Europa għalli xallura l-Europa fajnejom hija post fejn wieħed jista' jgħix aħjar mill-li band oħra għax ma jmorrux ir-Russja. Għax ma jmorrux iċ-Ċina. Għax ma jmorrux l-Istati Uniti. Għax ma jmorrux fil-pajjiżi tal-Golf. Issa rridu niskużaw ruħna għaliex fajnejn id-dinja sħiħa aħna il-meqjusin bħala il-post fejn wieħed jista' jgħix l-aħjar. Għandna biex inkunu kburin imma huwa veru kol illi irridu insibu tarf dawn il-flussi massivi ta' refugjati u hekk qed It-tweġiba xir għal problema tal-immigrazzjoni mhijiex il-bini ta' aktar hitan. ir refugjati għaliex huma maħura dejjem se jsibu mezz kif jaslu lejn l-Ewropa, dejjem se jsibu mezz Ġifiri, li noqodu nibnu l-ħitan mux se jiswal xejn, mux se jisolvi il-problemi tagħna. Imma dawk li qegħdin jibnu l-ħitan għandhom għalmenu juqodu attenti x'jajdu waqt li kuna qegħdin jagħmlu dawn l-opri arkitetturali. M'għandniex ninsew illi il-klim jasal għandawk li kun qed jisimawħ. Kif nistaw najdu li il-refugġati huma refugġati ekonomiċi? Intom kif tafu? Kif tistaw tistennew li tajdu daw l-affarijiet u ħadd ma jirreaġixxi? hemm dawk illi jaħarbu mill-pajjiż tagħhom għaliex huma persegwitati. Mela jew ma noqogħdux inħaltu dawn il-kategoriji ta' nies iva hemm refuġati ekonomiċi. Immintom kiku mhux hekk tkunu wkoll refuġati ekonomiċi kiku tgħixu f'dawk iċ-ċirkostanzi li hemm f'dawk il-pajjiżi veru illi mandomx id-dritt illi jibqaw l-Europa. Imma ejjew ma noqodux nitkelmu fuq dawn l-imsejknin palli kieku kienu xi eh, kriminali organizzati. Il-kol kemm huma huma nies imsejknin miżerabbli. J'ai dit la construction de murs n'est pas la bonne réponse. Jien għattilkom illi l-bini tal-ħitan mhux ir-rispons l-iktar xieraq għaliex xoħut jaħsbu illi jistaw jibnu ħitan bejn il-pajjiżi stess tal-Unjoni Ewropea. Għaliex bejn l-istati membri stess tal-Unjoni Ewropea il-bini ta' ħitan madu jdeja il-ħadd. Hija ħaġa inkredibbli din illi fl-2015 ċerti gvernijiet qegħdin jibnu ħitan fl-Unjoni Ewropea stess daw xinu ma daw l-affarijiet. Kiku kullħat jamelek l-Europa tintem tispiċċa. Minar ma nistħu għanna nikritikaw lil dawn il-gvernijiet illi jirrikorru għal dawn il-mezzi. Xuħut minnkom, ikkritikajtu l-Unjoni Ewropea għaliex ma kienieċ kapaċi tieħu deċiżjoni. Infakkarkom illi il-Konsill Ewropew sar fit-23 ta' settembru u il-deċiżjoni tal-Konsill u il-budget illi hemm bżonn se jiġi approvat fil-15 ta' Ottubru. Qatt qatt ma tieħdet deċiżjoni b'daqshekk għaġla minn din id-deċiżjoni il-Kunsill, il-Parlament u il-Konsill kummissjoni għandhom biex ikunu gburin għaliex din id-darba l-Europa għamlet dak li kella tagħmel meta kella tagħmlu. Intom toqgħodu tajdu l-Unjoni Ewropea, meta le mhijiex l-Unjoni Ewropea, mhijiex l-Ewropa, l-Ewropa, l-Ewropa, toqgħodux tajdu Tusk u Juncker, le għajdu xoħut mill-istati membri mhumiex kapaċi jieħdu deċiżjonijiet li għandhom jieħdu. Tikkritikawx l-Ewropa, ikkritikaw lil dawk l-istati membri illi qegħdin ipoġġu il-bsaten fir-roti u laqqas mandkom tippuntaw sabajkom lejn il-ħabib tiegħi Tusk għaliex jiena nista' nixet għal dak illi jaddi u li jsir fil-Konsilli Ewropej. Jekk hemm ċerti stati membri illi jorbtulu jdeħ lil president tal-Konsill, eh, eh, ma jħallux jieħu id-deċiżjonijiet li hemm bżonn li jittieħdu, tikkritikawx lilu, ikkritikaw lil dawk l-istati membri illi qegħdin jamlu dawn il-bsaten fil-roti, mux għetaħalluna naġiċu b'mod differenti. U dejjem niġu lura għal dan is suġġett suġġett importanti ħafna. Jena, nemmen illi l-fattur religjus u filosofiku qed jingħata iktar importanza milli jistħoqlu ma rridux noqogħdu ngħidu aħna ma rridux illi jiġu fit-territorju tagħna nies illi ma jemnux kif nemnu aħna. Le, l-Ewropa hija il-kontinent ta' tolleranza. Aħna ma rridux ikonna tolleranza lejn l-intolleranza. L-intolleranza rridu niġġilduha kull fejn tkun anki hawn. Emmin aħna provajna ħafna li naslu għal-ftejim ma Erdogan dwar il refugġati kien il-bicċa xogħol jibsa, mhux biss għall-Greċja, imma l-Ewropa kollha kemm imma ħarisna li affarijiet oħra. Il-kafe li kellim jew ma kienx ħaġa faċli, bdejna jisna, mhux li konna qegħdin eight feet, ovvjament jiena tkellimt miegħu u anka ma' President tal-Parlament. E, hemm differenzi ta' opinjoni imma ħarisna biex it-Turkija tidħol fil-lista ta' pajjiżi sikuri. Xi pajjiżi qalu le ta' m'għandux ikun. Imma jekk it-Turkija ma kienx fuq il f'din il-lista, immaġinaw x'ista jiġri. Xi nies jargumentaw b'dan il-mod, imma jekk imbagħad tagħmel dan, immedjatament titwaqqaf Eh, il negozjati dwar id-dħul tal-Turkija fl-Unjoni Ewropea. Immaġinaw il-konsekwenzi. It-Turkija s-seraħ fuqna u koll. U aħna qegħdin nitkellmu bejnietna u rridu nissuktaw nitkellmu u l-Unjoni Ewropea u t-Turkija jridu jkunu fil-lista ta' pajjiżi siguri. Mik ma kienx sempliċiment klim sabiħ li jedna bejnietna, 2.2 miljun rifugjati fuq territorju Tork. Ħarisna li din ir-realtà, imma ftakarna ftakru f'din ukoll 2.2 miljuni. Eh, dak eh, eh, jirrikjedi diversi diversa enerġija. Iwa għanna 300.000 ruħ għawnek bħala sens ta' solidarieta, il-Libanu u l-Ġordan, dawk miżjuda Iġifiri dan huwa perċentwal għoli u jibes. Iġifiri, e naħarsu xej jir realtà kif inhi għallur u tamlina tajjeb din il-ħaġa. Irridu nippruvaw nifmu u għanna bżon legalizzazzjoni, sistema ta' legalizzazzjoni għall immigranti jina ġej mill-Lussemburgu, pajjiż żgħir, forsi intom ma tafux imma, jien ġej mill-Lussemburgu. Jina <coughs> gbirt mal-Portugiżi, ħafna Portugiżi, Il-Lussemburgu huwa wieħed mill-iktar pajjiżi sinjuri u mingħajr Italjani u l-Portugiżi pajjiż bħal dak pajjiż żgħir ma jkunx dak li sar illum dak il-pajjiż. Immigrazzjoni iva jġib il-flus miegħu. Grazzi ħafna. Grazzi President Juncker. Issa jidħol il-Viċi President Tajani u issa jmissu kol il-President Tusk. Grazzi ħafna, grazzi sul President. L-ewwel ħaġa, grazzi Jean-Claude tal-appoġġ tiegħek, imma ovvjament aħna qegħdin hawnhekk f'dal-Parlament biex niġu kritikati u jimni xiet hawnhekk biex iċċabx publi huwa x-xogħol tagħna. Ir-rivar rridu nkunu ibsin jekk trid tkun politiku trid tkun jebes. U jien naħseb illi f'dal kuntest kollox irid ikun ċar. Grazzi ta' din diskussjoni jien naħseb illi wara din id-diskussjoni aħna jkunu iżjed konxi illi dil kwistjoni dan il-kas għadu qed jaqsam mill-Ewropej. Nista' nifhem għaliex anke l-Istati Membri imma hawnhekk f'dal-Parlament Ewropew. Imma fl-istess ħin jien inħoss illi illum l-opportunità li kollna approċċ iktar komuni huwa ferm iktar possibbli minn xi ġimatilu. Mandi lebda illużjoni u mandi lebda dubji illi tafu intom fil-fatt xejf dan il-każ huwa faċli l-ewwel net għax id-daqs ta' dil-kwistjoni huwa ikbar minn qatt qabel. U għalhekk li nintlew bħafna emozzjonijiet mhux biss f'din, f'din l-awla, f'dal-parlament. L-ewwel net nixtieq nisħaq illi għanna dil kwistjoni u dimnħabba d-daqs taħħa hija assolutament unika ħaġa l-ek xejn mu faċli hawnhekk għax illum qegħdin nitkellmu fil-fatt dwar kważi 70 miljun ruħ li tilfu il-post naturali tagħhom fid dinjas kważi kollha kemuli, kważi kollha kemuni e, għandek l-Eurasja, fl-Afrika, 70 miljun. Meta niġu per eżempju għal nis Afgani għanna kważi 3 miljun ruħ li qed jiċċaqalqu minn post għal ieħor. Qegħdin l-Iran, l-Iraq, Turkija, il-Pakistan, xi wħud minnhom diġà qegħdin waslu l-Ewropa. 3 miljuni, 3 miljuni. Irridu nkunu konxi illi forsi mhux għalihom kollha, imma żgur li għal-maġġoranza tagħhom l-Ewropa hija jew tista' tkun destinazzjoni aħħarija li jom. Aħna għanna kważi 8 miljun ruħ illi tilfu l-post naturali tagħhom ġewwa s-Sirja, iġifri internament tilfu l-post naturali fej kienu joqogħdu. Miljuni oħra fit-Turkija, l-Ġordan u l-Iraq. Mijiet ta' eluf refuġjati possibbli mill-Liman. Għalhekk titu tifmu li xej mu faċli f'dal każ. Għal din ir-raġuni li xuħut minna fl-Ewropa daqshekk huma eh, anzjużi. Din hija il-biża u jiena nista' nifhimha din għax din hija xi ħaġa ġdida r-refuġjati <clears throat> li mhix problema ġdida, imma diris dan id-daqs. Dan l-esodu ġdid, din hija xi ħaġa ġdida u xi stati membri mandom lebd esperjenza kif jaġixxu meta jiffaċċjaw problema bħal din u għalhekk nintlew bl-emozzjonijiet. Ma nistax naqbel ma, din, ma dan il-ħsieb li l-maġġoranza tagħhom tar-refuġjati huma soċjali. L-ewwel nett illum huwa impossibbli li tagħmel distinzjoni bejn rifuġjati u migranti għax fil-fatt kollha kemm huma illum qed jaħarbu minn eh, gwerra, faqar e, u ġuħ fl-istess ħin mill-Afganistan minn pajjiżi oħra. U din ir-raġuni li jmiss għaliex daqsik diffiċli għalina, illa għaliex aħna rridu nittrattawhom bħala dawk li posti kważi li possi kważi kollha kemm huma huma dawk li qed ifittxu l-ażil. Għaliex l-affarijiet mhumiex faċli f'dal każ, illa għaliex dal-konflitt il-ġdid fis-Sirja, il-ġlieda fis-Sirja. il ġlieda fis sirja huwa possibbli ħafna li tista' tinbidel f'konflitt globali minħabba l-ingaġġ ta' setat globali fis-Sirja llum. U jina mandi lebda dubju, għetajt il-President, il situazzjoni għanna bħalissa ħażina bizzejt biex tipprovoka e, mewġa ġdida ta' refugjati. Kif jina semmejt fl-ewwel intervent tiegħi illum, l-istima llum hija ta' kważi 3 miljun refuġjat ġdid li qed jiċċaqlaq. Minn Aleppo u minn mill-viċinat tal-Aleppo. It-tielet raġuni għaliex is-sitwazzjoni hija diffiċli li manna xejn faċli manna lebda msieħeb eh, konvenjenti fil vicinat tagħna. Pereżempju t-Turkija jiena naf, nista' nifhem għal xuħut minna huma kritiċi ħafna meta niġu għal turkija imma minna l-oħra jekk aħna rridu niffaċċjaw din il-problema kif suppost it-Turkija hija imsieħeb assolut u iktar u importanti ħafna f'dan il-proġett. Jekk kemm jekk irridu naqogħdu x'nalmu lit-Turkija jew le, jew irridux, illi Turkija tkun mana fuq in-naħa tagħna biex niffaċċa l-problema tar-rifuġjati. Naf illi din hija dilemma drammatika ħafna imma llum irridu nsolvuha din id-dilemma. U l-opinjoni tagħha, l-appell tagħna huwa pala istituzzjonijiet huwa li aħna rridu nippruvaw nikkoperaw mat-Turkija fil-fatt manna lebda l-oħra darna mal-qajt madwarna għanna iżjed imsieħba, imsieħeb u msieħba diffiċli mit-Turkija. Ija, Turkija mish faċ faċli bħala msieħeb, imma hija l-aħjar waħda fil-kuntest li qegħdin ngħixu fih illum. U meta tqis li msieħ boħra madwarna, irridu nidħlu f'diskussjoni mal-istati membri U għalhekk jiena assolutament żgur iddi fil-Kunsill Ewropew li jmiss ikun dedikat għal il kwistjoni U nittama li d-diskussjoni llum f'dal-parlament tagħna ikun ukoll ispirazzjoni vera għal xuħut mill-mexxejja u xi xuħut mill-istati membri u jina zgur li tafu Thank ngħid. Issa dwar il-mistoqsija mill-MP Pollak, is-Sur Olbrecht, dwar x'nistgħu nagħmlu possibilment flimkien qed jitkellem bil-Pollak u x'għandna nagħmlu b'mod separat bħala stati membri u waħda mill-affarijiet hija ċara illum. L-ebda stat membru Ewropew ma jista' waħdu jaċċetta u jappoġġja ir refugġati kollha li jidħlu. U għalhekk għandna bżonn sistema ta' riallokazzjoni. Fl-istess waqt nistgħu naraw illi <clears throat> l-ebda stat membru fuq il-frontieri esterni tagħna ma jkun jista' jiffaċċja il-flus ta' migranti li qegħdin naraw. U kemm daw iż-żewġ kwistjonijiet jeħtieġu approċ komuni. U għana nevitaw inqodu eh, nippuntaw subajna u għalhekk għandna bżonn naħsbu fuq responsabilità komuni Ewropea għal protezzjoni tal-frontieri fuq inata barra din nistgħu naraw ċara llum illi dan il-pis estraordinarju u responsabilità li għanna jmorru l-lin minn kull kapacita ta' kull stat membru. Dinja evoluzzjoni fil-filosofija tagħna llum. Imma naħseb li aħna għandna nimxu l qoddim b'din rivoluzzjoni l-Ewropa, b'din l-evoluzzjoni l-Ewropa għandha terfa parti mill-pis biex nipproteġu il-frontieri esterni kif ukoll niffaċċjaw kwistjonijiet bħal hotspots u kampijiet ta' refuġjati fejn jkun hemm neċessarju fiħdan l-Ewropa imma wkoll barra minna. Nejnu biex nirranġaw soluzzjonijiet bħal dawn kif qed jien u importanti ħafna għall istituzzjonijiet Ewropej kollha kemm huma. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi lilek. President Tusk, grazzi ħafna President Juncker għal diskorsi ta'kom, imma speċjalment għall ingaġġ ta'kom fuq dal-kwistjoni ta' sek diffiċli. Id-diskussjoni issa e,